Good morning, colleagues. It's, um, it's a very... Lotwa tajba, eżis kollegi. Odva pjuttost drammatika bir-riżultati tal-elezzjonijiet fl stati Uniti, sa nistaw nejdu li aħna kważi ċerti sa per rizultati nafu li ħafna kollegi li qegħdin ftit tard minħabba l fat li għedin isegwu il-riżultati tal-elezzjonijiet. Jina u kol omt kmini ħafna biex nsegwi. Iżda kif għal Obama dal-ħodu. Ix-xemx terġa' titla għada. U kif kien jgħid kif jgħid Leonard Cohen ukoll illi s-sajf għadda iżda l-ħajja tibqa' d-dejja. Ġifiri, ejja inkomplu biex xogħol tagħna nifukaw fuq dak li ħan diskutu l fuq l-agenda tana l-ewel net ħan adottaw l-agenda. Jekk jġobkom fudu nota tal-fat li l-punt numru 15 fuq il-fact-finding visit għal Taranto fil-fat hija kanċellata. U dan kien meħabba l-fat li ma kienx hemm membri li setgħu morġu Petizzjoni 437 zidni taħt il-punt 26 fuq eh, il-kwistjonijiet tal-benessri tat tfal fil ġermania Jek ma tkomx oġġezzjonijiet nistgħu nadottaw l-aġenda. Memx minuti biex nadottaw għandi xifti taħbarijiet biss minna ħatijaj. L-għonet jena kontenta li nista' nħabrilkom li għanna l-membru tal-istaff mill-Uffiċċju tal-Ombudsman Ewropew, Sur Filip Czajmovitz. Nittama illi ma kissirtu lekx ismek, kun jom kanzi. Ija tawwek jaħdem ma segretarjat tal-petjat l sta Stadi vizit ħalibek ikun jista jitallem bita fuq il-proċedura tal-petizzjonijiet, il xogħol li nagħmlu f'dan dan il-kumitat. il komitat il kumitat u anka ħalli nagħmlu skambju ta' opinjonijiet fuq eh, tħassib ta' ċittadini. Jiġifieri għana nil nilqawkom fit-tim tagħna u nixtieq illi ngħid li nittama illi l-żjara tiegħek ta' studju ħatkun tkun Wirja ta' relazzjonijiet u l-kooperazzjoni tajba li għanna mal-Ombudsman Ewropew. u nittama li ħajkun hemm żjarit oħrajn minnaħa tal-uffiċ tal-Ombudsman. Nixni ninformakom ukoll li Franz 3 illi huwa eh, wieħed mill-kanali tat-Televiżjoni Nazzjonali Franċiż ħajjiffilmjaw għada parti minn din il-laqa minn 11 ta' filgħodu l-qudiem. Din hija sempliċement informazzjoni li nixtieq nagħtikom minħabba illi mandiġ tkun sorpriża likom ħabba li laqat tagħna diġà huma mxandra fuq l-internet, ġifieri dan huwa sempliċiment pass ieħor sabiex ikun iktar trasparenza. Tajjeb, mela jana għaddu issa għal-workshop, ġifieri ġittijiet ta' nies b'iżabilità e kif rajna fil-petizzjonijiet li rċivejna f'dan il-kumitat. Dan din id-diskussjoni dan il-workshop kien organizzat mid-Dipartiment Politiku ċe u għanna il reprezentanza ta' ta' dan departiment dipartiment permezz ta' Ottavio Marzocchi. Nixtieq illi natik merba għek fuq il-podium. Għand l-onur keċil u koll natikom merba intom li għadina unek f'din is-sala u intom li għadina s-saguna mid-djar ta'kom. Permezz ta' xandira diretta fuq l-internet nsemmilkom ukoll. aħna xtaqna li norganizzaw dan il-workshop minħabba li rċivejn nirċivu ħafna petizzjonijiet fuq dan il-punt u allura nixtieq li ngħidilkom ukoll qabel nibdew li għandkom interpretazzjoni bil-lingwi kollha uffiċjali bil-eċċezzjoni ta' Ċek, Estonjan, Portugal, Sloven u ehm, l-interpretazzjoni bil-lingwi tas-sinjali wkoll hija dispożizzjoni tagħkom. Jekk jogħġobkom kunu għafu illi l-interventi u dan il-workshop fil-fatt ħajkunu rekordjati ħajkunu mxandra. Kif għattilkom dan l-avveniment huwa parti minn ċiklu ta' avvenimenti annwali li l-Kumitat ta' Petizzjonijiet jorganizza u apparti mill-wol ta' protezzjoni li aħna għanna fil-kontest tal-implementazzjoni tal-Konvenzjoni tal-Unjoni tal-ġnus ma' tal-UNCRPD, il-Konvenzjoni tal-ġnus ma' fuq drittijiet tal-persuni b'diżabiltajiet. Kif tafu l-UNCRPD jgħal-ewel għal l-ewwel trattat tal-ġnus Magħquda li huwa esklusivament fuq kwistjoni ta' diżabilità u l-ewwel trattat ta' drittijiet tal-bniedem li kien konkluż mill-Unjoni Ewropea kif ukoll minn l istati Membri. Il-konvenzjoni hija garanzija tal-fatt li n-nies b'diżabilità għandhom igawdu u jeżerċitaw drittijiet tal-midem bl-istess mod kif jagħmel ħaddieħor. Is-sena li għaddiet kien hemm mument storiku fil-qasam tad drittijiet tan-nies b'diżabiltajiet fil-Unjoni Ewropea. Minħabba li kien hemm preżentazzjoni tal-ewwel rapport tal-Unjoni Ewropea qudiem il-Kumitat tal-UNCRPD f'Ġenevra f'Awwissu tas-sena 2015. Il-Kumitat tal-UNCRPD ħareġ ħafna kummenti importanti ħafna ta' konklużjoni li l-istituzzjoni ta' Ewropej baqgħu jsegwu minn dakinhar law. Il-Kumitat tax-xogħol l-affarijiet soċjali flimkien mal-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili u l-Kumitat tal-Petizzjonijiet qed jirrappreżentaw il-Parlament Ewropew fil-qafas tal-EU UNCRPD u Sinjura Rosa stras ferragut u Sinjura Soledad Cabezon jirrappreżentaw il-Komitat ta' Petizzjonijiet f'dan il-qafas. U aħna gburin ħafna illi dan il-Komitat ħatar żewġ membri. Is-sena li għaddiet ħdimna b'mod intensiv ħafna fuq eh, il kwistjonijiet brabta mad-disabilità. Il-rapport ta' Helga Stevens fuq il-kommenti ta' konklużjoni kien adottat fil-plenarja u kien hemm kontribuzzjoni minnaħa ta' 10 komitati, anka minnaħa tal kumitati assoċjati, ġifiri Peti u Libe. il kumitat tagħna iċċiva numru konsiderevoli ta' petizzjonijiet li jirreferu għan disabilità l-organizzazzjoni li rappresentawhom u l-individwi li fil-fatt huma attivi anka f'bosta qasma. F'Settembru ta' din is-sena aħna għamilna żjara fact finding fil-Slovakja sabiex aħna nkun nistgħu ninvestigaw l akkużi li smajna dwar l-abbuż tal-fondi strutturali u l-investimenti fil-istituzzjonijiet rezidenzjali għal dawn li disabilità jiena nista' nikkonkludi minħabba li parteċipajt jiena stess li din kienet żjara interessanti ħafna. L-abbozz tar-rapport illi diskrivi din iż-żjara illi fil-fatt ukoll jinkludi ir-rakkomandazzjonijiet ewlenin u l-abbozz tagħhom għalmenu ħajkun rappreżentat matul dan il-kumitat illum wara nofsinhar. Ġifieri l-ewwel ħajkonna il-workshop tal-għodu mbagħad ħajkun rappreżentazzjoni preżentazzjoni tal żjara effect finding. Ħdimna ħafna wkoll fuq is suġġett tal-Marrakesh, tat trattat ta' Marrakesh li inna naħdmu fuq dan it-trattat tal-bosta snin. U kontenti li nistaw nħabru li fit-30 ta' settembru ta' din is-sena iktar minn 20 pajjiż madwar id-dinja ratifikaw dan it-trattat. Naħsbu il wasal il-waqt l-Unjoni Ewropea tieħu dan l-eżempju wkoll u tirratifika trattat mingħajr iktar dewmien aħna f'dan dan il-kumitat għanna l-obbligu li natu l-pozizjoni tagħna fuq l-att ta' ċessibilta Ewropew. Sinjura Kuneva għamlet ħafna xogħol siwi ħafna fuq id-direttiva li hija proposta u resqu xejn inqas minn 157 l-emenda u l-membri ta' dan il-kumitat qed jaffu l-opportunità sabiex itejbu it-test tal-Kummissjoni u jaħdmu fuq iktar emendi. Aħna ħanaħdmu fuq eh, dan l-att bat niprezentaw riżultati f'jannar. Naħseb li bekk tajtkom idea ta' dak li qed jagħmel il-kumitat fil-qasam dan il-qasam politiku u aħna wkoll konsidrajna numru ta' miżuri illi jistaw jgħinuna insolvu l-problemi tal-petizzjonijiet li aħna rċivejna. Naħseb li illum permezz tal-workshop għana l-opportunità li flimkien mal mistidnin tagħna u l-membri aħna nirriflettu wkoll fuq l-azzjoni illi rridu nieħdu. Kemm mingħata l kumitat kif ukoll mingħata l istituzzjoni Ġifiri għuna tal-esperti u l-soċjetà ċivili nittamaw li ħajkonna l-odda li għandna bżonn ħallibek nkun nistgħu nwieġbu b'mod iktar effiċenti qed ħassib ta' ċittadini li għandhom diżabilità li għandhom id-dritt li gawdu id-drittijiet flimkien mal-konvenzjoni flimkien mal-implementazzjoni tal-konvenzjoni u l-leġiżlazzjoni Ewropea. Jiena għandi l-pjaċir issa nistiden l-ħabiba u kollega tiegħi Signora Rosa Staras Ferraguzza biex kompli u t-introduċi dan il-workshop jek joġbok. Grazzi ħafna, Signora President, Iva, nistaw nibdew dan il-workshop. Meħabba li kellna ħafna petizzjonijiet dwar dan is-suġġett fil-Kumitat dwar in-nies li għandhom diżabilità. Grazzi lill kollegi li huma preżenti hawnhekk għandna l Kosa li huwa il-President tal-Intergrupp tal-Parlament Ewropew u grazzi wkoll għal dawk li huma obbligati li għandhom l-obbligu fil-fatt li jaħdmu ħalli bekk naraw li nataw priorità dawn l nies b'diżabilità. Għandna lil Cecilia li hija l-President tal-Kumitat ukoll illi e, fil-fatt taħdem ħafna fuq il-Konvenzjoni ta' ġnus maquda għan-nies b'diżabilità li dan fil-fatt aħna qegħdin nużaw bħala il-qafas li naħdmu fih ukoll anka l-istrateġija nisbisabilta s sas-sena 2020. Is-sena li għaddiet fawissu kien hemm laqa fih dan il-ġnus maquda fejn aħna rajna li kien hemm ċertu kummenti dwar il-mod ta' kif l-Istati Ewropea u l-Unjoni Ewropea implementaw din il-konvenzjoni u ħarġu biftit rekomendazzjoni dwar kif aħna nistgħu intejbu l-implementazzjoni. Fost ħafna kummenti oħrajn intqalu koll li ħajjista jinħolo għafas Ewropew ħalli jkunem implementazzjoni fil-prattika tal-obligi ta' din il-konvenzjoni. U f'dan il-qafas Ewropew aħna minnaħa tal-Parlament Ewropew konnet nipparteċipaw bissieħ minnaħa tal-Parlament Parlament Ewropew, Kumitat tal-Petizzjonijiet, jiena fissem Soċjalisti Demokratiċi u Sinjura Capezon ukoll. L-Aġenzija Ewropea ta' Drittijiet Fundamentali, il-FRA, il-Forum Ewropew ta' Nis li kien ukoll wieħed mill-iktar atturi ewlenin f'dan il-qasam u intalab ukoll li il-Kumitat jerġa' jirrevedi wkoll l-anijiet minħabba li il-kommenti naturalment kollha interess dim il-Kummissjoni u dim dan il-Kumitat ukoll. Kien hemm ukoll l-opportunità li f'dan il-workshop nippreżentaw tliet studji. l-ewwel studju ħaj jippreżentana sur Priestley, Mark Priestley huwa professur fuq il-politika tad-diżabilità fiħda l-lejen idi e għal jgħidilna eżattament dan il-qafas kif ħajaħdem u il-komitat tagħna u rridu naraw jekk l-Istati Membri l-Unjoni Ewropea u mhux jimplementaw l-obligi li għanna kif tilkom huwa il-direttur xjentifiku kol ta' netwerk akademiku kien qed jaħdem ukoll fil- għandu um, esperjenza ħafna fil-politika soċjali, għamel dan l-istudju vera interessanti u naħseb illi vera jistajtina informazzjoni interessanti l-inna l-membri ta' dan il-komitat ħalli bekk nkun nistaw intejbu l-implementazzjoni ta' din il-konvenzjoni. Mark Priestley, Kjoġbok. Thank you. Good morning. Thank you to the chair and to the moderator for the floor. Lodwa tajba, grazzi l-president, grazzi u koll l-moderatur, grazzi u koll l-komitat peti li appoġġa eh, l-studio tijaj, grazzi tal-amministrazzjoni l-amministrazzjoni u koll. Mela dan il-rapport li ġi aġġornat is-sena li għaddiet propju f'dan iż-żmien konna qed nippreżentaw dan ir-rapport u anka Eh, il-rapport ta' ġornat jitkellem dwar xi żviluppi li wasalna li jom fl-aħħar 12 xar rigward il-petizzjonijiet, kif ukoll anka uħut mill-iżviluppi li ġew diskritti mill-President, xi azzjoniet min-naħa tal-Parlament, anka xi tweġibiet min-naħa xie xi rakkomandazzjonijiet, Għan nazel xi elementi ta' dan ir-rapport għaliex għandna bissa dispożizzjoni tagħna ftit minuti, Eh, l-istudju ġi publikat fl-2015 u fil-fat jiprovdi spiegazzjoni dwar il-konvenzjoni tal-bniedem u anka relazzjoni tal-parlament ma' dik il-konvenzjoni. Pero rigward l-iktar jitkellem dwar il-drittijiet tal-bniedem u il- rwol tal-Komitat Peti. Um, diversi kapitli illi qed impoġġihom fuq l-slide ta' qoddimna illi jitkellmu fuq ir-rwol u anka il-rwol tal-kumitat u t-tip ta' petizzjonijiet li rċevejna taqsamhom f'kategoriji u titkellem dwar l-iktar eh, aspetti kontroversjali, partikolarment l-effett li dan eh, kellu fuq ċerta azzjonijiet u jiprofdu kol rakkomandazzjonijiet. Mela, biex intikom taqsira, s-sena li għaddit tkellimna dwar rakkomandazzjonijiet u rajna kif hemm serje ta' kwistjonijiet relatati ma' disabilita illi huma importanti u kif dawn il kwistjonijiet għandhom appoċ partikolari, per esempio, kien hemm miljun eh, petizzjoni illi għalek qed tirċivi ammont sostanzjali ta' appoġġ mill-ċittadini tagħna. Uħut mill-limitazzjonijiet ta' dan ir-rwol li għandu il-Kumitat hemm ukoll eh, qed nagħmel referenza hawnhekk għal rimedji mhux ġudizzjarji Iżda aħna eh, eh, rridu nimpenjaw ruħna biex namlu iżjed. U fil-fatt f'dan laħartna xil-xar sar iżjed, u kien kina nishtiq nirringrazzja l-komitat eh, għal dan. Nirringrazzja l-komitat tal-li organizza zjarat, tal-li tihdet azzjoni. Ovvjament, aħna għadna imħazbin illi e, tweġibit mhux ġudizzjarji spiss ma joffrux ir-rimedju li qed fitxu iċ-ċittadini, partikolarment brabta ma' drittijiet tal-bniedem. Għadna nibżaw illi ħut mill-drittijiet illi għajmu iċ-ċittadini imorru lilin mill-frontieri tal-kompetenza tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk diffiċli spiss ikun illi uh, ikollok rwol arbitrarju f'dan kollu. Tielet aspett il-konklużjonijiet ta' li, li, ħriġna bihom rigward l-2015 u waslulna biex ikollna serjeta titjib illi nistaw uh, immorru għalihom jew titjib li jista' jinkiseb, per eżempju hemm il-kwistjoni ta' petizzjonijiet relatati mal-lingwi tas sinjali u rajna wkoll kif fiħdan is-segretarjat tal-Kumitat Peti qed naraw kif niżguraw illi jkun hemm responsabilità li tintrefa rigward daw l-aspetti relatati mad disabilitajiet. Kif aħna nistgħu niffukaw fuq daw l kustjoni ta' disabilita u fil fat illum huwa eżempju ta' dan kollu eżempju eccellenti kolli nametti. L-importanza li ta' kull sena tagħmel rapportar fuq il-petizzjoniet li jkunu waslu u anka l-kwistjoni tal-kjarifika u r-rwol tal-Parlament fiħdan il-qafas tal-Unjoni Ewropea għal ħarsien ta' dawn id-drittijiet illi suġġett li dwaru nerġgħu nitkellmu ktar tard. Għalhekk irridu nfakru lil nfusna illi saħan sitra kwart tal-elettorat Ewropew iddikjara li għandu xi tip ta' disabilità. Um, persuni eh, u kol iktar anzjani li kol ma jmur għet jifutaw għalek dawn jistaw jkunu ċans li aktar ikunu suġġetti għal xie tip ta' disabilita, għal xie tip ta' um, uh, diffikultà, eh, impediment għamilna referenza u koll għal għafas tal-ġnus ma'uda e, il-President l dan u għalek u importanti li aħna nqattaw xiftit ħin nitkelmu dawn dwar dawn l-arranġamenti. U importanti illi nitkelmu dwar il-ħarsin, il ħarsin Eh, ta' dawn id-drittijiet illi aħna nkunu minn ta' qoddimnet il-pioniri eh, għal sabiex niżguraw li kunem tassew ħarsin ta' daw id-drittijiet tal-bniedem. Mela, xinu l-kontest eh, jikif mor l-affarijiet fil-ġnus maquda? L-Unjoni Ewropea teżisti għaliex hemm l-istati membri, però il-ġnus maquda għanda qafas aktar domestiku Pero dan ġib mjaw xi diffikultajiet għaliex l-Unjoni Ewropea, per eżempju, m'għandix l-istess istituzzjonijiet u lanqas l-istess kompetenzi bħalma għandu stat membru. Per eżempju, m'għandix istitut għal drittijiet tal-bniedem illi kieku jkun responsabbli, li kieku fi stat membru jkun responsabbli minn dan. Jekk naraw ximbidel f'dawn l-aħħar snin naraw li hemm afas tal-Unjoni Ewropea u fil-fatt dan huwa magħmul minn ħames entitajiet il-Parlament Ewropew, l-Ombudsman Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea, l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea Drittijiet Fundamentali u il-Forum tad Disabilità Ewropew illi jirrappreżenta lill-istess persuni b'disabilità hemm kien sar suġġeriment li l-Kummissjoni għandha tirtira mill-sobija ta' da il-qafas minħabba kwistjonijiet ta' indipendenza. Dan fil-fatt imur fil-qalba tal-interpretazzjoni ta' artiklu 33 mill-Komitat tal-Ġnus Maquda. ċaġa li għaddibattibli, pero jgħid li l-mekanizmu ta' protezzjoni għandu jkun mamul minn entitajiet indipendenti. U Eh, probabilment għandu jkun mamul biss minn dawn l-entitajiet indipendenti. Aħna maħniex ċerti jekk it-tfassil għandux ehm, jinkludi ehm, mekkanizmu indipendenti jew mekkanizmi indipendenti. Pero hekk kif ma l-affarijiet bħalissa il-rappresentanza tal-Kummissjoni Ewropea irtirat mod formali mill għat għal kemm bil-kidba eh, dan għadu ma sarx. Din il-kustjoni għadha pendenti. Xifisser dan kollu għal-ħarsin. Kif edna s-sena li għaddit, kienem serje ta' mekanizmi ta' protezzjoni eżistenti fih dan il-qafas, per esempio il-Parlament Ewropew għandu proċedura ta' petizzjonijiet fejn kull ċittadin jista' jersaq qudiem il-Parlament Ewropew u jressaq il-ment. L-Ombudsman Ewropew l-istess għandu proċedura ta' il-menti dwar l-amministrazzjoni l-iktar tal-Unjoni Ewropea, il-Forum Ewropew għad-Disabilità u kol jitratta dan l-aspet permezz tal- um, permezz ta' fariri ta' avukat u u kol il-kwistjoni mbagħad ta' kif dawn l-elementi uh, differenti jistaw jiġu koordinati il-kol flimkien permezz jew feħdan għafas ta' protezzjoni um, uniku. Għalek kif diġa tilkom kien hemm bidliet kemm fis-sħubija kif ukoll fil-ġestjoni tal-qafas tal-Unjoni Ewropea ġiet uh, stabilita ġiet uh, ġit stabilit uh, għanti ġit stabilita paġna fuq l-internet u il- anka il-website tal-fra ġit eh, stabilita minn ġdid. Pero eh, mux kollox ġi aġġornat. Um, u koll eh, Aspetti oħra tal-qafas il qed jiġu aġġornati kien hemm serje ta' kummentarji minn diversi membri ta' network u dan ukoll għadu qed jiġi implementat u kien hemm ukoll sejħiet biex nippruvaw insaħħu il-mandat wara rakkomandazzjonijiet tal-ġnus maquda. Kien hemm ukoll pubblikazzjoni tal-opinjoni mill-FRA biex tistabilixxi bażi legali għal dan il-qafas. Jiġifieri attwalment għandna sitwazzjoni fejn hemm organizzazzjonijiet interim fis-seħħ. Attwalment il-fra qed jipprovdi l-segretarjat b'informazzjoni dwar l-qafas u qed kontinwament jaġġorna lil president idealment dawn ikunu żewġ funzjonijiet separati. għalhekk għandna situazzjoni interim u rridu naraw kif eh, ser insolvu din is sitwazzjoni Apologies for the slide skipping. Skużawni jemmek għabżit il-na slide. F'issa swaqt waqt għanna wkoll l-iżviluppi fir-rwol tal-Parlament Ewropew kif diġà qalet il-Sinjura President għalhekk mhux sar noqgħod nidħol f'tan kollu, però nirringrazzja lill-Kumitat tal-li ħas serje ta' inizjattivi eh, rigward dan. Issa ngħaddu għal rwol ta' ħarsin li joffri l-Kumitat Peti. Il-Peti, il-Kumitat Peti irċiva petizjoni relatati ma' disabilita għal numru ta' snin issa. U eh, x'naraw mill-istatistika? Meta qabla mal bar chart li prezentajt il-kom is-sena li għaddiet, l-istampa ġenerali hija eh, bebetuħar l-istess. rajna zida fil-petizzjonijiet relatati ma' l-accessibilità u naħseb illi sena li għaddit l-ikbar eh, problema kienet relatata iktar mal-protezzjoni soċjali. Dan jagħmel referenza għal lat tal-ħarsin ehm, tal-persuni b'disabilità tal-Unjoni Ewropea. Pero kif diġaħet, il-kwistjoniet prinċipali huma dawk ta' Eh, l accessibilità l-indipendenza u l l-ejxin fil-komunità, ix-xogħol u l-protezzjoni soċjali. Dawk huma l-erba' kwistjonijiet l-iktar importanti u l-kol kemm huma jirriflettu kompetenzi differenti fil-bażi legali tal-Unjoni Ewropea. Issa, propju s-sena li għaddit aħna spiegajna eh, dawn l-eżempi kolla. Għalek xtaqt nieħu eżempju ġodda din is-sena u ħaniħu l-eżempju tal- lingwi tas-sinjali għaliex kien hemm petizzjoni illi uh, saret mill-ħbib tal-Assoċjazzjoni tal-Unjoni Ewropea għal persuni nisim smih. Fil-fatt is-sena li għaddiet il-petizzjonijiet li l-iktar kellhom ċans ta' suċċess kienu dawk illi ġew appoġġjati mis-soċjetà ċivili Għawek għanna u dimna petizzjoni li speċifikament uh, torbot ma rakkomandazzjoni li saret mir-rapport is-sena li għaddiet. Talba illi għandu jkun possibli għal komitat illi jirċivi il-petizzjonijiet eh, anka fil-lingwa fil tas sinjali. Għall-ewel, Eh, konna xiftit imħazbin rigward ċerta kustenijiet tekniċi għax aħna il-petizzjoniet rridu nitfawhom f'portal portal li jaċċetta video f'diġitat formali. Però, bi pjaċir ngħid li l-portal diġà jista' jagħmel dan. Jiena mekk eh, preżentajt eh, screenshot tal-portal illi uh, jgħid il-portal illi tista' tuża il-files emmek eh, prezenti u inkluż hemm il-dokumenti tal-medja MP3, MP4 u MPEG. Jiġifieri diġà huwa possibbli għal portal tagħna illi jirċievi um, dokumenti um, media documents ta' dan it-tip. Kol ma tfadlilna jgħal l-kwistjoni proċedurali u din inħallija fidejkom biex tkomplu tiddibattuha. L-aħħar kwistjoni li xtaqt nitkellem dwarha u fil-fatt din din torbot lura mal-kwistjoni tal-limitazzjoni tal-qafas mit-tip ta' diffikultajiet illi tkellmu dwarhom il-partit interessati differenti kollha jorbtu mal-mandat limitat. Em, numru ta' membri illi joperaw il-kol huma fil-mandat Eh, skont il-mandat tagħhom, per eżempju fl-opinjoni ta' fra, memx eh, il-entità eh, legali stabilita u memx ukoll il-possibilità illi taġixxi lil il-mandat tal-istati membri individwali dinja problema. Titkellem ukoll dwar nuqqas ta' aċċess għal rimedju mhux ġudizzjarju u ħafna mill-osservazzjonijiet saħu dwar il-bżonn li naħdmu fiħdan u mal-prinċipji ta' Pariġi. Nixtieq eh, nikonkludi propju b'dan, dawn mhumiex rakkomandazzjonijiet, però huwa mod kif nixpurnaw id-dibattitu. Il-prinċipji ta' Pariġi għal monitoraċ tal-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem jagħmlu referenza għal-Parlament bħala um, entità illi trid tiġi rappresentata fil-qafas. Jitkellmu dwar aspetti pluralistiċi u koll li jridu jkunu preżenti. Emmin jgħid illi għandu jkun hemm involviment tal-Parlament skont il-prinċipji ta' Pariġi u hemm diversi modi kif dan jista' jsir għal darbohra di mish rakkomandazzjoni, pero u uh, mod ta' kif l-istati membri qed jisolvu din il-problema. Min mandux uh, entità li tħares id-drittijiet tal-bniedem provaw jorganizzaw komitat ta' disabilità fejn hemm sħobija pluralistika, possibilment minna tal-parlament, anka um, minn uh, eh, bil-preżenza tal akademja mill-preżenza ta' persuni li għamlu monitoraġġ s situazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem ukoll. Dan kiku eh, joħloq anka aktar problemi eh, ta' ġestjoni u anka problemi burokratiċi u għalhekk wieħed irid jaħseb fuq dan l-aspett. Jiena nikkonkludi propju b'dak il-punt. Il Well. Pues eh, muchas gracias, eh, Mark Priestley. Grazie ħafna, Mark Priestley. Naħseb li verament kienet prezentazzjoni informativa ħafna dwar dan il-qafas. Aħna minnaħat tal-komitat fil-fatt Nasbu li hemm bżonn li nidrizzaw in-nuqqasijiet u l istess ħin fuq l-affarijiet li huma jistgħu jofrunna vantaġġi. Għanna l sar Joel Ramirez Montes illi ħatatina u kol prezentazzjoni fuq xaħġa importanti ħafna illi fil-fat illa li diskutu anka u f'dan il-komitat, ġifiri trattat ta' Marrakesh. Trattat ta' Marrakesh kien approvat minnaħa tal-Organizzazzjoni Mondjali fis-sena 2013 ħallibek nkunu nistgħu inżidu il-disponibilità tal-kotba, audio files, u għaffariet oħra għalli bekk u kunu nistaw nħarsu kol drittijiet tal autor u l-copyright għalli kullħat li għandu disabilta jkunu jistaw jkollhom aċċess għal din l-informazzjoni u aħna naħsbu li fil-fatt hemm bżonn li insaħħu din l-aċċessibilità tal-kontenut u tal-litteratura kodba u audio files meħabba ċertu problemi anka minħabba kompetenzi, xorta waħda jkolli ngħid li l-ratifikazzjoni staġnat kellna ħafna dibattiti u aħna provajna nagħmlu minn kollox ħalli dan it-trattat ikun implementat mill-iktar fis possibbli u mbagħad f'Mejju tas-sena 2015 il-Kunsill rassa talba lil il-Kummissjoni ħalli toħroġ bi proposta ta' direttiva ħalli bekk jidħol fisseħ it-Trattat ta' Marrakesh u issa għaddew ftit xhur minn mindu il-Kummissjoni ppreżentat il-proposta ta' direttiva bilan illi permessa din id-direttiva nżidu l-aċċessibilità tal- ta opri ta' ta' xogħol, ta' ħidma ta', ta gazzetti, ta' kodba u anka kontenut audio ħalli bekk ikun format li huwa aċċessibbli għan nies b'diżabilità. Fil-fatt aħna rċivejna ħafna ħafna petizzjonijiet kif ħana rawar nofsinhar illi fil-fatt kienu propju fuq is-suġġett ta' Trattat ta' Marrakesh. U aħna ħan propju fuq dan is-suġġett għandna Sur Kar Joel Ramirez Montes li ġej mill-Università ta' Leeds u l-koordinatur ukoll tal-proġett Erasmus. Aħna nafu koll li U ħajitkellem ukoll anke fuq il-copyright din ħatkun xi ħaġa interessanti ħafna mhux biss minħabba li aħna nistgħu nagħtu ħarsa li ġejjin, iżda anke minħabba nistgħu nidħlu fiktar dettal fuq din id-direttiva. Grazzi, nħalli fidejk. Um, um, Sempliċement kemm ngħid illi jiena ġej mill-Università ta' Leeds, però nistudja fl-Università ta' Oxford. Mela għandi 15-il minuta biex nippreżenta il-rapport tiegħi għalhekk ser nipprova naġel kemm jista' jkun possibbli biex inkopli kemm jista' jkun punti possibbli. Mela biex intikom idea dwar il-metodoloġija aħna ħadna approċ empiriku biex eh, nkunu nistaw niprezentaw sejbit tagħna lil komitat. Meta tnejt empiriku qed ngħid li aħna ċirkolajna kwestjonarju lil membri tal-Kunsill xtaqna niksbu iktar għalfin rigward għaliex hemm dan il- blok rigward il-ratifika ta' trattat ta' Marrakesh. Fil-fat, 10 mistoqsijiet ġew imħejjija u ġew ċirkolati. Kull ma irċevejna kienet biss tweġiba waħda u l-ebda mistoqsija ma ġiet imwieġba. Isna wkoll il-sorsi primari u l-kazistika u isna wkoll eh, ċerta uh, opinjoni tal-akademja u dokumenti tal- uh, rigward din il-politika. Il-kontenut tal-rapport issa. Aħna niprovdu sfond storiku u dan l-sfond storiku assolutament importanti għaliex na template għat trattat ta' Marrakesh. Kienem punt ta' tlu biex li seta li tatna spinta għal dan il- eh, rigward għal fejm rigward dan it-trattat. Patna du kol għad deskrizzjoni ta' eh, aċċess għal kultura, aċċess għal informazzjoni, u għek importanti illi nifukaw fuq dan għaliex kien assolutament importanti fil-proposti li ġew imresqa għalfejn il- Anzi, li ġew resqaw dim il-WIPO, l-Organizzazzjoni Dinjija l-Proprjetà Intellettwali, biex ikunem din l-spinta eh, spinta il waslet għal proposti aktar konkreti fl-2009 illi minna ħarġu minnom ħarġu l-istess trattat ta' Marrakesh. Mbagħad nisu eh, trattat ta' Marrakesh innifsu nifsu kienem erba obligi li li trattat ta' Marrakesh u li nisqu f'dan ir-rapport huma a il-natura eccezzjonali ta' dan it-trattat u b il-taħlita distinta ta' dan it-trattat il għall ewwel darba jaqat id-drittijiet tal-bniedem, inklusi id-drittijiet tad disabilita u anka id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali xi ħaġa li hija storika eh, għal trattat. Mbagħad naddu minnu fieħ għal xi kummenti u konklużjonijiet rigward fejn wasalna bir-ratifika fejn wasalna rigward il-riforma relatata ma' drittijiet tal-awtur u anka dan jorbot mal ratifika per se ta' trattat ta' Marrakesh għali xuħut mill-istati membri kienu qed waqfu il ratifika taw bħala raġuni il-fatt illi l-Unjoni Ewropea trid tadatta il-qafas ta' drittijiet tal-awtur tagħha. Mbagħad it-tieni suġġett illi ehm, ħannis u fuqu brabta ma' ratifika hija il-kwistjoni tal-kompetenza, jekk hiex um, kompetenza tal-Unjoni Ewropea jew le. U fl-aħħar net nagħmlu xi rakkomandazzjonijiet lil Parlament rigward uh, dan l-aspett u namlu kol rakkomandazzjonijiet lill istati membri. Jiġifieri dakwa fuq fuq xfih dan l-istudju. Round. ftit l isfond il-fat li hemm bżonn għal ftejim internazzjonali, għal qafas internazzjonali imħabba il-protezzjoni tal-copyright, għal distribuzzjoni, għal beneficju ta' persuni omja, mhix ħaġa ġdida l-bżonn diġà kien rikonoxxut fl-1980. Għalhekk il-Trattat ta' Marrakesh jindirizza bżonnijiet li issa ilhom maħna u l-istudju tagħna jitkellem dwar dawn il-punti il-punta tluq u anki kif jispjegom biex ġusifika trattat. Nidentifikaw u kol kif għalet il-Sinjura President il-Konvenzjoni tal-ġnus Maquda dwar il drittijiet tal-persuni b'disabilità CRPD li ġiet adottata fl-2006. Din eh, kienet ġrajja importanti, ħafna kienet lajt motiv importanti għat-trattat ta' Marrakesh mux biss imħabba drittijiet tal-bnidem garantiti għal persuni b'disabilità skont modell Eh, li jistipula li anki ġifiri li jista' jkun hemm eh, ostakoli diskriminatorji għal persuni li jsofru b'disabilità. Pajjiżi msemmija u anki jitolbu dawn il-pajjiżi l-Unjoni Ewropea biex ineħħu kull xkiel. Ġifri aħna tajna daqqatajn storika dwar il-kawżi U dak li huwa importanti hawnhekk huwa ir-rwol tal-entitajiet tal-ġnus maquda li u row tensjoni li kien hemm bejn il-protezzjoni dejjem tiżdied anki ta' proprjetà intellettwali, speċjalment f'tejjimiet kummerċjali, per eżempju dak sejjaħ trips tal-elba u design, dan kien importanti ħafna għal fat li kienem zida u dawn il-drittijiet tal-propieta intellettuali li zdidu dawn il-drittijiet. Tant kienu oljien ġew minn pajjiżi żviluppati diġa li dawk li kienu għedin jizviluppaw kienet verament diffiċli għalihom li jikunu konformi ma' ċertu obbligi. U fil-fat il-maġoranza ta' persuni għamja um, jew disabilità ġej minn persuni um, li qegħdin jiżviluppaw minn pajjiżi li qed jiżviluppaw. U f'pajjiżi li qed jiżviluppaw wieħed fil-mija biss uh, l-aċċessibilità hija magħrufa wieħed fil-mija biss. Għalek għanna rwol tal-ġnus maquda li dejjem urrit li kienem tensjoni bej il-dirtijiet tal-proprietà intellettuali u il-dirtijiet tal-bnieden. Kif daw kienu kontra xulxin. Għalek drittijiet eh, disabilita dejjem kienu kol jisom eh, fin-nofs. Dan kien l-isfont għal l-intersection bejn żewġ oqsma tal-liġi li kienu kontrari, mux kontrari, kienu l-bot ħafna minn xulxin. U nistaw nitkelmu dwar l-analizi li tawna rapporters tal-ġnus maqda u entitajiet tal-ġnus maqda, specialment għad-drittijiet li wieħed kun jista' jbenifika mix-xjenza u l-kultura numru 15 tal-ftejim tal-Covenant. U qed naraw hawnhekk il-ġus maquda li ħolqu ċertu linji paralleli bejn l-obligi u l-parteċipazzjoni. L-artiklu 30 tas-CRPD ġifiri biex l-istat jridu ineħħu l-ixkil diskriminatorju sabiex persuni b'disabilita ikunu jistaw eh, ikunu konformi wkoll mal-artikli 30 u 20. Hawnhekk qed naraw kif kienu qed jitkellmu dawn l-entitajiet, kienu qed jgħidu li l-aċċess għal kultura u materjal kulturali jirrekjedi dimensjoni ta' aċċessibilità li inutli kollok drittijiet jekk il-persuni b'dizabilità ma jkollhomx aċċess għax il-format ma jkunx tajjeb għalihom. Għalek, għawnek, naraw il bicċa tar rapport, naraw din il dan il-punt importanti li joħroġ. Id-drittijiet ta' l-IP, intellectual property u ta' disabilita' u koll jħasbuna jekk dan kienx retorika li ġiel l-movimenti biex ibidlu il-kultura kollha fil-WIPO. kienem ċertu u koll eccezzjonijiet li l-istati membri maħux bil-forsi taw ikunu konformi maħħom. Għanna College International, movimenti li dejjem jisħu biex ikunem iktar aċċess għal l-erf u anki l-agenda ta' disabilita. Dan kollox jinaqat sabiex jati il-qafas u il-kuntest l sfond tal-proposti kollha li nsemmu aħna il-proposti nanalizzawhom analizzajjom kien hemm erba' fil-bidu u kienet sorpriża naraw li waħda mill-proposti li ma tantx kienet ehm, tajba għal-persuni b'disabilita kienet dik ġejja mill-Unjoni Ewropea u mill-Istati Uniti, anki jekk kien hemm l-obbligu li dan isir. Kienet ħaġa tal-mistija l-Istati Uniti kienu qed jitolbu għal strument jew eh, konġunt. Ehm, il-proposta ta' WBU ehm, flimkien mal-pajizi tal-Amerika Latina talbu biex ikun hemm trattat minar aċċezzjonijiet għall-aċċess għall copyright dawn l-eċezzjonijiet rridu jkunu vinkolanti u mhux biss jekk il-pajis jixtieq jagħmelhom jew le, imma qed nitkellmu hawnhekk fuq trattat li jorbot li jkun vinkolanti. Dejjem kien hemm min jaqbel u min ma jaqbilx, imma f'din il-proposta xi ħaġa awlenija li nsibu hija li identifikat ħafna range kbira għal min ta', bene, benefiċċji u ma kienxem u koll kondizjoni prealabli. Il-WBU u l-European Blind Union mill-studji tal-peti tal-2009 kienu qed jaraw li il-bżonnijiet ta' persuni omja ma kienux qed jiġu konsidrati minn eh, mill-publishers. Eh, għax ovvjament kienem il-problema ta' profit u ma kienieċ eh, xi ħaġa vjabli mill-punta ta' vista ta' negozju. Issa, it-trattat ta' Marrakesh jintroduċi l-eċezzjonijiet mandatorji minn kwantu għal-liġijiet tal-copyright fil-istati membri u dawn il-liġijiet ġifiri eh, nazjonali anki ġifiri frontieri aċċessibbli meta wieħed iqabbel mal-trattati l-oħra li kienet għamlet il-WBU, anzi il-WIPO, dawn l-eċċezzjonijiet kienu se jkunu vinkolanti il-qofol, il-qalba ta' trattat kienet il-possibilta li kunem il-distribuzzjoni kim seħa cross-border. Aħna nuru kif fi trattat tal-Marrakesh dan isir, hemm ob erba obbligi l-artikli erba sa' seba, naraw id-dritt per eżempju għal eh, dritt ta' riproduzzjoni anki kif issir distribuzzjoni, kif issir aċċessibbli, dawn huma drittijiet esklusivi u sibuhom fir-rapport naraw li l-istati membri u kol għandhom l-obbligu li jneħħu miżuri ta' protezzjoni teknoloġiċi. Problema li persuni b'dizabilità dejjem iffaċċjaw. Kienu kunem ċertu digital locks li kienu jimpedixxu li l-persuni b'dizabilità li kolom aċċess. Għalek, għonek spiegajna il-kontenut u l-obbligi prinċipali u Qabel niġi għal eh, punt li kont sen semmi, għawnek insemmu u nispiegaw il-problema li kienem fiħdan it-trattat ta' l-Unjoni. Il-rajna eh, id-data ta' 30 ta' settembru tal-2060 imma wara li kienem ratifikazzjoni minna tal-Kanada. Iġifiri sissa għanna 26 pajjiż u mija diġa iffirmaw Ovvjament, eh, u li pajjiż jiffirma ma jfissirx biex l-istess ħaġa li ikun ir-ratifika. Issa, dwar il-timing aħna nejdu li irritu ikun hemm ratifika mingħajr ma jagħmel ċertu kondizjonijiet l-Unjoni mhux l-ewwel darba għamlita direttivi għalhekk it-Trattat ta' Marrakesh diġà hemm preċedent għalih mingħajr ma jbidlu s sistema tal-copyright. Il-pożizzjonijiet x'inhuma il kummissjoni deċidiet dur lejn il-qorti tal-ġustizja u l-qorti għada mamli maħarġiċi sentenza taħħa. L-opinjoni Eh, Umbat kienem il-deċizjoni kienem il-bazi legali eh, dan l-artiklu 19 u liħor dwar l-aspetti internazzjonali tal-IP imma dawn għalu kol li peress li Marrakesh se jbiddel settur tal liġi li sissa diġa huwa kopert mill-liġi eh, komunitarja, eh, l-Unjoni jista' jkun li jkollha kompetenza esklusivi ġifri l-artiklu 3 ta' trattat. Hawnhekk qed nagħmlu ċertu rekomendazzjonijiet għall-Parlament, speċjalment aħna nagħmlu appell għall-Parlament biex jitlob li ratifika s-sir ta' malajr. tolbu l-Parlament biex jaħdem u kol mal-fora ta' disabilita u kol sabiex tindirizza u kol iċkiel li jiffaċċew persuni b'disabilita li forsi mux u kol kopert mill-trattat ta' Marrakesh. Flimkien mal-Kommissjoni aħna anzi nitolbu l-Kommissjoni li eh, tagħmel pressjoni biex ikun hemm ir-ratifika anki ġifiri wara l-opinjoni tal-Avukat Ġenerali. L-opinjoni tiegħu mhix vinkolanti ma f'xi 95 eh, fil-mija naħsbu li l-Qorti tal-Ġustizzja se timxi skont l-opinjoni tal-Avukat Ġenerali. U dan naraw l-kompetenza tal-Unjoni kif se tiżvolġi nagħmlu wkoll rekomendazzjonijiet lill-Istati membri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 aħna nitulbuhom li verament jibnu fuq it-trattat ta' Marrakesh il-klawżoli tal-exceptions plus u tistgħu tibnu fuqhom dawn jistgħu jkomplu jinfetħu. Il-trattat ta' Marrakesh huwa l-inqas li wieħed jista' jasal għalih. Għatem ħafna fejn wieħed eh, fejn wieħed jista' jimraħ. Ġifiri, aħna ninkoraġġixxu l-istati membri wkoll sabiex ikomplu eh, jaħdmu flimkien mal-gruppi ta' drittijiet ta' disabilità biex identifikaw x'inhuma x'inhu l-ixkiel li għad baqa' anki fil-qasam ta' drittijiet tal-bniedem. Aħna wkoll nagħmlu numru ta' rekomandazzjonijiet u xaħġa li għatjon os li namlu. Aħna nitolbu l kummissjoni biex tirrevedi kif u kome il-miri ta' Marrakesh jistaw jintlaħqu. Aħna ninkoraġixxu il-Kummissjoni biex tara li jkun hemm xi forma xi mekkaniżmu ta' kumpens jew inkella fejn wieħed jista' jressaq l-ilmenti tajjeb li jkun hemm pjanta azzjoni li tagħti riżultati konkreti biex ikun hemm ukoll provi ta' veru li il-miraklu ta' Marrakesh verament jirnexxi ma jibqax biss xi ħaġa eh, dokument sempliċement bil-miktub. Ni għafaw jgħid il-kellim. Muchas, muchas gracias. Eh, Grazzi ħafna bħala membru tal-Parlament Ewropew u anka bħala membru tal-intergrupp tan-nies b'diżabilità aħna ħa nitrasmettu dan il-messaġġ ġifieri li rridu nirratifikaw mill-iktar fis possibbli dan it-trattat ta' Marrakesh. Naddu issa għall-aħħar kellim f'dan l-ewwel panel, is-Sinjura Pamela Parker li għamlet studju fuq kif il-fondi ta' investiment u l-fondi strutturali Ewropej jistaw jappoġġaw riformi li ma meħtieġa ħalli bekk naraw illi dawn is-disabilità jkunu iktar inklużi u vera illi bejn is 2007-2013 il-fondi ma kienux qed iwasslu għal riżultati mixtieqa. U issa nixtiequ li għal fondi ta' bejn sena 2013-2020 ma jistgħux jintefqu fuq koll, fuq da koll li u aħna, aħna rridu naraw illi kunem garanzija bir rizultati u koll ta' strategija 2020 ġifir innovazzjoni, sostenibilta u il-fat li kunem inklużjoni ħalli naraw li konna għafas li kun inklusiv u sostenibli. rridu naraw illi dawn il-fondi jintużaw ħalli verament jista' jkun hemm inklużjoni mhux biss ta' kuljum sanka fil-qasam edukattiv. Kemm għax-xogħol kif ukoll għall ħajja fil-komunità dinja xi ħaġa illi hija fil-konvenzjoni wkoll u rridu narawha wkoll xi ħaġa pozittiva, mhux biss nitkellmu dejjem fuq negattiv nixtieq nisidan issa Sinjora Camilla Parker sabiex titkellem. Hija tagħmel konsultazzjonijiet ukoll fuq il- Nis disabilta hija avukata kwalifikata u għandha masters ukoll specifiku fuq dan is-suġġett. Kamila jkieġba. Thank you very much. Um... Grazzi ħafna prezentazzjoni fl-imkien li se nagħmlu mal-kollega. Grazzi l-ewwel net talli intom tajtna iċ-ċans nippreżentaw dan ir-rapport qed inħarsu lej persuni b'diżabilità u nafu li hemm ħafna nies dizabilita li jgħixu f'istituzzjonijiet fl-Ewropa u Għalek il-fondi ta' investiment tajjeb ukoll li jindirizzaw din il-problema dawn. Il-fondi jistaw ikunu importanti ħafna biex jgħinu l-istati membri sabiex mill-kura situ fris l-istituti jistaw jaddu għal miżuri oħra, per eżempju, alternativi eh, fil-nsibu fil-komunità u kol għajnuna l-istati membri sabiex fi proċess diffiċli ħafna biex l-istituzzjonijiet jew l-istituti ma jibqawx jintużaw. Aħna tkellimna fuq l-użu ta' fondi strutturali għal dan il-an kif sar fil-passat u anki għal mm, periodu tal-programmar eh, kurrenti l-affarijiet edin ħafna aħjar hemm ħafna wkoll konċetti ta' inklużjoni imma xorta għad ċertu problemi li jistgħu ikomplu u aħna wkoll ippruvajna nidentifikaw il-problemi tal-futur kif jistgħu jintużaw dawn il-fondi. Spjegajna u kol għalliex il-fondi il-fondi jintużaw biex jibqaw jintużaw eh, jibqaw il-persuni disabilita imorru fl-istituti biex l-istituti jinqataw. Mela, il-kunċett tal-community living, għalix nużaw dan il-kunċett Meta nitkellmu fuq dan is-suġġett u tranzizzjoni mill-institutional care għal community living mhux kwistjoni biss li n-nies minn istitut imorru għal ambjenti li kunu aħjar dak li huwa importanti huwa li niżguraw li n-nies ikunu qed jirċivu lajnuna biex ikunu jistgħu jipparteċipaw fil-komunità, jkomplu jmorru x-xogħol, jmorru l-iskola, jipparteċipaw fl-edukazzjoni, l-inklużjoni soċjali, mhux biss trasferiment minn post għal ieħor insibu u il-karta il u l-artiklu 19 ta' CRPD li tartikola id-dritt li wieħed jgħix mod indipendenti u jipparteċipa fil-komunità. Lan tal-istudju kien biex aħna naraw u nisħu fuq l-ESIFs kif dawn jintużaw għal riformi sabiex kullħat ikun jista' jgħix fil-komunità u mhux il-numru kbir li għanna palissa ta' nies li jiexu fil-istituti. Naraw ġifiri kif jintużaw il-fondi strutturali għal dan il-għana. Nejdu li so, iktar u iktar li dawn ma jintużawx għal kura fl-istituti. Għaliex hemm tħassib għatbaqa ħafna nies fl-Ewropa kollha li jitpoġġow istituti rapporti fuq li hemm ukoll ksur ta' drittijiet tal-bniedem f'ċerti istituti u dan ikompli. Ħafna f'pajjiżi hemm sistema ta' guardianship ġifiri laqqas biss dawn in-nies ikunu jistaw jibqaw jieħdu deċiżjonijiet għalihom ikun hemm nies oħra li jiddeċidu għax il-kompetenza legali taddi għand xi ħadd ieħor. jiddeċidi għalihom u għalhekk ħafna drabi jiddeċidu li dawn in-nies ikollhom jibqgħu joqogħdu fl-istituti. Din il-sistema ta' guardianship tmur kontra l-lanijiet tal-istati membri u tal-Unjoni Ewropea li ġifiri li kulħadd għandu dritt jgħix il-komunità. Tassib ieħor huwa li din il-problema ma tantx intuha attenzjoni l-Istati membri u l-Unjoni Ewropea naraw li ma tantx għandhom informazzjoni għan nies b'disabilità. Il-servizzi fil-komunità ħafna drabi mhumiex żviluppati bizzejiet. Għalhekk huwa importanti li jkollna il-fondi strutturali Ewropej li jindirizzaw din il-problema biex fl-istati ma bikun jistgħu sviluppaw alternattivi. Imma anki jekk l-istati membri ħafna minnhom jixtiequ li eh, jagħmlu eh, imorru mill-istituzzjonijiet tal-komunità, il-proċess ta' transizzjoni huwa diffiċli Dwar il-konvenzjoni, il-CRPD, irċevejn u ċertu osservazzjoni dwara li jiġu mill-istati membri naraw kif skont il-konvenzjoni edin jaċiċu l-istati membri. Għanna studjajna rapporti li tal-istati membri tal-Unjoni Ewropea u nistaw nejdu li il-komitat għandu ċertu tħassib fitlet oqsma l-ewwel net in-numri li ta' nies li jgħixu fl-istituzzjonijiet isu żdiet fl-Unjoni Ewropea kollha mhux problema biss għall-istati tal-Ewropa ċentrali u tal-Vant, imma naraw situazzjoni u kol fi stati membri oħra. In-nies b'dizabilità qed ikomplu jitbatu fl-istituti. Rajna u kol li hemm nuqqas ta' dawn is-servizzi fil-komunità. U insibu sibna u kol li hemm proċess ta' tranzizzjoni li huwa bil-mod wisq il-proċess ta' li mill-istitut naddu għal komunità huwa bil-mod wisq u ma jisirx fuq livell sodisfaċenti. Għalek dwar l-użu tal-fondi strutturali dan kollu importanti għax dawn il-fondi li l-istati membri għom l-ċans li jamlu din dan il-taqlib biex nejtek biex minn il-tibdil isir ġifiri l-kun jipromovu bekk l-inklużjoni soċjali bil-ħajja fil-komunità. Imma, nistaw nejdu li dawn il-fondi diġa intużaw u koll biex ikunem investiment fil-istituzzjonijiet, fil-istituti xikultant biex ikunem rinnovar ki għal-facilita minnan fija mhux faċli bi wieħed jiddetermina kemm itnefqu flus fl-istituti, imma ċertu NGOs qed jgħiduna li l-Bulgarija, l-Ungerija, l-Latvja, l-Litwanja, Rumanija u anki r-Repubblika Slovakka mill-inqas 150 miljun ta' euros intużaw fl-investiment ta' kura fil-istituti ċifiri, mux biss il-fat jurina li l-istituti għadhom hemm imma dawn qed ikomplu jihdu l-flus biex jiżviluppaw. Anki jekk ċertu servizzi jipromovu il-ħajja fil-komunità, naraw ukoll fl-istess ħin jagħtu il-fondi imorru biex jgħinu dawn il-reġims riġidi fl-istituzzjonijiet jiskludu u kol ċertu nis bizabilita li kunu għedin jgħixu fl-istitut l-qasbis ikollhom aċċess għal ħajja barra. qed nitkellmu fuq it-kunċett ta' il-ħolqien ta' istituzzjonijiet żgħar ġodda. Il-fondi għalhekk m'għandhomx jintużaw għalhekk. Dan għal darb'oħra huwa xi ħaġa oħra li l-kumitat tkellem dwarhom f'numru ta' pajjiżi. Il-kumitat qed jgħid li l-istati membri qed ikomplu jinvestu fil-kura istituzzjonali mhux kwistjoni ġifri ta' pajjiżi tal-Ewropa ċentrali jew tal-Vant, imma kif diġa qed dan fil-Unjoni Ewropea kollha. Tħassib huwa li dawn il-fondi u kol jintużaw biex ikomplu eh, jaħdmu l-istituti. Dan huwa tħassib kbira l-Unjoni Ewropea u saħqet li l-Unjoni Ewropea trid tindirizza eh, dan il din il-problema u tkompli trawem il- il-fat li mill-istitut naddu għal-komunità. Wanka fil-passat il-fondi strutturali fil-fat kienu vessiti fil-kura. Aħna konna nafu li dinja xi ħaġa li ma kellix forsi issir iżda jekk inħarsu lejn il-xogħol operattiv aħna nafu li erba' mill-istati membri meta naraw kif il-fondi strutturali kienu implementati aħna rajna li kien hemm problema kbira bin-nuqqas ta' viżjoni għal xogħol fil-komunità u li dan dawn il-programmi ma kinux qegħdin jagħtu perspettivi lin nies b'diżabilità, lin nies li kienu jgħixu fil-komunità ħafna drabi dawn ħallew lil ħafna nies barra mill-integrazzjoni anke jekk inħarsu li l-attivitajiet jidher li kien hemm ukoll pjan sabiex ninvestu f'dan il f'din lajnuna fil-kura li trittinata u ma kienx ċar ukoll jekk aħna u xħan promuvu l-inklusjoni. Ħaġa oħra illi tħassibna mir revizjoni li saret ta' dawn il-programmi kienet il ma kienx hemm inklużjoni biżejjed f'dawn f'ċertu pajjiżi din hija xi ħaġa illi Tikwetana ħafna minħabba li jekk ma kienx hemm analiżi tal-problemi li għandhom in-nies fl-istituzzjonijiet u nuqqasijiet fis-servizzi li toffri l-komunità, ħajkun diffiċli ħafna li l-istati membri għandhom jindirizzaw din il-problema. U Ma kienx ċar laqqas dak li l-istati membri kienu qegħdin jgħidu meta jitkellmu fis-servizzi tal-komunità u kien hemm ukoll ċertu suġġerimenti tal-fatt li il-fondi ħajkompli jkunu investiti fil-kura tal-komunità u fl-istituzzjonijiet. Dakollu kollu ħati ħana d-dir kollegja. Mela, um, just uh, go on. Uh, our report highlights uh, the importance of civil society in the process, um, in the role of... Uh, Mena, dwar ir-rwol ta' watchdog għal l-infiq ta' fondi strutturali, jena naħseb illi fil-każijiet fejn il-Kummissjoni kella u kol twissija li kienem bċertu abbuż, s-soċieta ċivili vera kella rwol importanti ħafna. Mis-sena 2014 aħna kellna il-kodiċ tal-kondotta fuq is-subija illi daħlet fisse u dinja xi ħaġa tajba lina għandna xorti ta' minħabba li fil-fatt qiegħda tgħid lis-soċjetà ċivili għandha id-dritt u l-obbligu illi tosserva l-infiq tal-fondi strutturali. Waħna fl-istudju tagħna rajna li kien hemm problema. Waħda mill-problemi kienet li l-ebda stat membru fl-ebda stat membru lajnuna teknika ma ntużat sabiex ikun hemm iktar capacity building minnaħat tas-soċjetà ċivili ħalli jkun hemm kontroll tal-infiq tal-fondi strutturali jkun hemm parteċipazzjoni aħjar fil-kumitat ġifieri jekk l-istati membri jixtiequ jinvolvu s-soċjetà ċivili li jridu jiżguraw li soċjetà lesta illi wkoll tadotta dan ir-rwol. Aħna għandna bżonn ta' sistema ta' ilmenti iktar tajba u kol ħalli kullħat ikun jaf eżattament x'inhi l-proċedura jekk inti għandek tilmenta x'għandek tagħmel. Ta ħalli bekk meta il-membri ta' soċjetà ċivili jilmentaw ikunu jafu x'iridu jagħmlu eżattament. Aħna nafu li sissa din għadha mhijiex stabilita u aħna minnaħa tagħna eh, nidejna kampanja wkoll propju dwar dan is-suġġett. Inkludejna wkoll case study fuq Slovakkja f'dan ir rapporta kif qalet is-Sinjura Vikstrom mill-Kumitat Petizzjonijiet għamel żjara ta' investigazzjoni fi Slovakkja dan l-aħħar u l-problemi fi Slovakkja mumiex biss speċifiċi għal Slovakkja, mumiex l pajis li għandu dawn il-problemi. Naħseb illi dan huwa pajjiż illi verament għandu numru kbir ta' pajjiżi Nimru kbir ta' nisanzi skużawni li qed jieħdu l-kura fl-istituzzjonijiet hemm madwar 40,000 post fl-istituzzjonijiet ta' kura u iktar minn 4,000 tifel u tifla illi qegħdin jataw il-kura f'dawn l-istituzzjonijiet. Sfortunatament, matul l-aħħar programm, periodu ta' programmar, aħna rajna li kien hemm xi 5,000 post illi fil-fatt inħoloq minħabba l-infiq tal-fondi strutturali li nasib li dan kien effett verament ikra. Għatjem ċertu affarijiet verament li ħazbuna brabta mal periodu ta' programmar li edin fih palissa dan huwa għabrabta ma' nuqqas tal-rida politika, nuqqas tal-autorit reġjonali u l-ownership. Ġifiri naħseb ukoll illi hemm ċertu dewmien ukoll bluzu ta' dan il-proġett ħalibek aħna nkunu nistgħu nużaw alternattivi għal kura fl-istituzzjonijiet mediċi. Din hija xi ħaġa li aħna semmejna wkoll fl-istudju tagħna dwar is-Slovakkja. U kien hemm dan ir-rekwiżit li l-imsieħba l-NGOs kif ukoll l-universitajiet għandhom joħorġu bil-kofinanzjament għal dawn il-proġetti nazzjonali illi mhijiex ħaġa daqshekk tajba. Fi Slovakkja bħal f'ħafna pajjiżi oħrajn aħna nasbu lil mod ta' kif qed noħorġu il-fondi qiegħed jappoġġa iktar lil din dawn l-istituzzjonijiet li joffru kura. Aħna qed naraw li l-baġġett ċentrali jista' jintafaq biss jekk li għal dawn li nies jekk huma jażlu sabiex jgħixu f'dawn l-istituzzjonijiet jekk jiddeċidu li jibqgħu jgħixu fid-djarhom fil-komunità f'din l-għajnuna ma tingħatalhomx. Nixtieq ngħid ukoll li kien hemm ħafna rekomendazzjonijiet li aħna ressaqna għoddim l-Unjoni għan kalli l-Istati Membri. Brabta mal-Unjoni Europea għadam mill rekomendazzjonijiet kienet li aħna għandna ntejbu l motta kif nġbru d-data minn sena 2007 l qoddim ma kienx hemm rapport kompressiv fl-Unjoni Ewropea ġifieri il-ċifra li qegħdin nużaw ta' 1.2 miljun persuna li qegħdin f'kura fl-istituzzjonijiet mediċi ħadnija mir-rapport tas-sena 2007. Aħna naħsbu illi tista' tkun problema meta naraw illi ikun hemm xi problemi wkoll U għad raġuni hemm bżonn li aħna nipparteċipaw iktar fis-soċjetà ċivili u naraw illi nimplementaw il-kodiċi tal-kondotta wkoll. F'dan il-kontest il-Kummissjoni Ewropea għandha tipprovdi gwida dwar kif aħna għandna nimplementaw iktar il-kodiċi tal-kondotta u apparti minn hekk jiena ressaqt numru ta' rakkomandazzjonijiet lill-Istati membri wieħed mill-waħda mir rekomendazzjonijiet kienet sabiex aħna niżviluppaw strateġija komprensiva għat-transizzjoni mill-kura fl-istituzzjonijiet mediċi għal għalli jiexu fil-komunità. Importanti li kunem koordinazzjoni aħjar bejn il-mizuri tal-Fond Soċjali Ewropew u l-mizuri tal-Fond ta' Svilupp Reġjonali. Importanti li naraw li jkun hemm biżejjed djar fil-komunità li jimbnew ħalli l dawk in-nies li ħajmorru jgħixu fil-komunità wara li jkunu eh, rikoverati f'dawn l-istituzzjonijiet ikollhom post fi jistgħu jgħixu. Aħna rridu naraw ukoll il-proġetti tal-fondi strutturali verament qegħdin iħeġġu l-inklużjoni fis-soċjetajiet u mhux is-segregazzjoni ta' dawn in-nies fl istituzzjoni jiena naħseb li rridu nifukaw iktar fuq kif in-nies jistgħu jgħixu fil-komunità tip ta' inklużjoni soċjali, parteċipazzjoni, eċċetera. U nixtieq ukoll ninvolvu l-parteċipazzjoni tal-partijiet interessati kollha l-esperti fl differenti u anka naturalment tan-nies li għandhom diżabilità u kol ħalli niddeċidu li ma tip ta' servizzi jistgħu jkunu żviluppati u kif nistgħu nappoġġawhom ukoll. Dak kollox minna ħatijaj u jekk għandkom xi mistoqsijiet naturalment saqsuhomna. Muchas, muchas gracias. Eh, Grazie ħafna. Bek nistgħu niffinalizzaw l-ewwel panel dawn it tlet kellima mistiedna kienu qed ħafna informazzjoni interessanti ħafna dwar kif aħna nistgħu naħdmu fil minnaħa tal- eh, kumitat tagħna kif ukoll min-naħa tal-intergrupp ta' nies b'diżabilità fuq trattat ta' Marrakesh u aħna ħanres u dawn il-kummenti kollha qudiem il-Direttura Ġenerali u anka qudiem il-Kumitat Reġi li huwa li għandu l-kompetenza dwar l infieq tal-fondi strutturali fuq il-livell reġjonali u anka f'dan il-qafas aħna ħares u dawn is-suġġerimenti kollha l-intom. Ressaqtu grazzi ħafna lil kollegi kollha sa nixtieq nistieden li Solidat Kabesson sabiex tmexxi din it-tieni parti tal-workshop. Grazzi ħafna Rosa u l odwa tajba u kif qalet Rosa qed indaqxejn tard u apparti minn hekk wara l-workshop aħna rridu nisimgħu wkoll petizzjonijiet fuq id-diżabilità U minna il-mandu miktar nishtiq illi nibda u nitroduċi il-mistiedna. F'din it-tieni parti aħna u illi nsemmaw il-leħen ta' parteċipanti differenti li ġi jaħdmu fil-qafas Ewropew għall-implementazzjoni tal-konvenzjoni tal-ġnus ma'uda. Minna man iktar minn nishtiq nistieden lill-ewwel kellim mm, LP l-ewwel kellima Elpida Apostolidu, rappreżentant rappreżentanta tal-Ombudsman Ewropew. Grazzi ħafna, sinjuri, grazzi wkoll tal-istedintu l-rappreżentanta jiġifieri jiena tal-Ombudsman Ewropew, jiena ninsab hawnhekk biex nkun nista' natikom uħut mill-eżempji li jinsabu anka fil-rapport l-lan prinċipali tagħna taħt fiħdan l-Ombudsman Ewropew huwa illi aħna nitrattaw ċerta elementi li jkun hemm rigward amministrazzjoni ħażina. Dan jirtratta u jirrigwarda lil diversi korpi u entitajiet tal-Unjoni Ewropea. Kull Eh, awtorità eh, li għandha uffiċċju fl-Unjoni Ewropea tista' tilmenta. Din il-persuna fil-fatt l-ilmenti relatati ma' ehm, ma' disabilità kienu relatati ma' per esempio l-interpretazzjoni tal-lingwa ta' sinjali, access għal websites online, kif ukoll relatati ma' um, ehm, talbiet relatati ma' l-assikurazzjoni tas saħħa. Per eżempju, kien hemm il-ment kontra l-EPSO minnaħa ta' persuna nieqsa mismieħ persuna illi ma ninataċ iktar ħin biex tagħmel it-test fuq il-computer. Il eh, Però il-persuna involuta kelmet u qalet lil Epso rigward id-dansabilità tagħha wara li kien sar it-test. Min studju ħareġ illi in ġenerali l-istati membri jagħtu l persuni nisim ismih iktar ħin biex jagħmlu testijiet u eżamijiet. U għalhekk fil-każ ta' CBTs jew inkella testijiet bil u ukoll għandu jingħata dan il-ħin addizzjonali għal persuni b'disabilità. Dan il-każ huwa partikolarment importanti minħabba li l-Unjoni Ewropea trid tistabilixxi prassi tajba u eżempju tajjeb għall-Istati membri in ġenerali. Nistedinkom għalhekk taqsmu informazzjoni dwar il-ħidma tagħna ma' persuni li forsi jista' jkun li għandhom bżonn lajnuna tagħna. L-Ombudsman jista' jiddeċidi wkoll li jagħmel investigazzjonijiet biex jipprova jindirizza ċerta nuqqasijiet li jkun hemm fl-Unjoni Ewropea. Il-ħidma tal-Ombudsman eh, tiddependi ħafna fuq fuq dawn l-investigazzjonijiet. Waħda minnhom kienet l-investigazzjoni rigward il-politika ta' koezjoni tal-Unjoni Ewropea, partikolarment rigward l-EFSI għal l-istituzzjonalizzazzjoni ta' persuni b'disabilitajiet. Din l-investigazzjoni ġiet konkluża bit-tmin linji gwida rigward il-fondi tal-Unjoni Ewropea. Rappresentant mill-uffiċċju tagħna tkellem waqt l-avveniment li sar waqt it-tnedija ta' kampanja għal eh, fondi Ewropej għal drittijiet tal-bniedem. Para minn hekk kien hemm ukoll investigazzjoni strateġika oħra li ġiet imnedija taħt l-iskema ta' assikurazzjoni konġunta tal-Unjoni Ewropea. L-Staff Regulation jgħid illi rimbors sħiħ tal-ispejjeż mediċi jistgħu jingħataw min-naħa tal-awtorità meta jkun hemm każ ta' eh, mart serju biex marda tkun rikonoxuta bħala serja, rridu jiġu soddisfatti erba kriteri, inkluż il-kriterju ta' eh, ħajja, prospettiva ta' ħajja aktar qasira. Dan però mhuwiex allineat mal modell eh, soċjali eh, tas-CRPD. Dawn iż-żewġ kunċetti ta' mart u disabilità ma jistgħux jiġu trattati l-istess u fil-fatt il-qorti ġiġa stabilixxiet in-natura differenti tagħhom it-tnejn l istennija ta' ħajja qasira hija differenti minn disabilitajiet ħafna mid-disabilitajiet għal kem jkollhom impatt negattiv fuq il-ħajja tal-bniedem ma jkollhomx ġeneralment impatt fuq l-istennija tal-ħajja għal kem ovvjament jaffettwaw ċerta aspetti bħal per eżempju il-diffikultà li kolla persuna biex taffronta il-ħajja ta' kuljum. L-Ombudsman saqsar il-Kommissjoni jekk għandix l-intenzjoni li t introduċi Eh, disposizjoni ta' posta għal rimpors ta' spejjeż mediċi għal persuni b'disabilità. Aħna attwalment qed nanalizzaw da din l-investigazzjoni u aħna irċevejna wkoll input min-naħa tal-grupp ta' appoġġ għal persuni b'disabilità tal-Parlament Ewropew. Suġġett ieħor li bħalissa qed niffukaw fuqu huwa dak tal-aċċessibilità tal-website tal-istituzzjonijiet ħafna istituzzjonijiet iduru lej il-Kommissjoni għal laqwa prassi f'dan il-qasam. Il-President tal-Kommissjoni Juncker għal illi trid tiġi imqajma kwistjoni tal-aċċessibilità il-possibilità um, ta' lingwi tal-interpretazzjoni tal-lingwi tas-sinjali, eccetera Il-Kummissjoni qalet ukoll illi il- um, dawn il-drittijiet imorru l lin mill-livell um, ta' konformità li huwa mistenni li għandu kun mistenni mill-Kummissjoni. Fil-fatt il- website tiġi aġġornata skont il-bżon u rigward taħriġ, il-Kummissjoni tipprovdi taħriġ bħala parti mill-taħriġ li ġi offrut lil staff kollu li jaħdem fuq il-website. Issa qed naħdmu rigward fuq il-passi li jmiss u fil-fatt fil-follow-up tagħna se jkunu qed inqisu l-iżviluppi reċenti inkluż l-accessibilità għal websites tal-korpi pubbliċi. Għakem dan ma japplikax anka għal eh, mobile apps, fit-test għal li dawk l-istituzzjonijiet huma korraġuti li jkunu konformi mal- rekwiziti ta' accessibilità l importanti li naraw kif l-istituzzjonijiet beħsibhom jagħmlu dan fil-ġejjeni rigward il-website tagħna aħna provajna nagħmluha aktar faċli biex tużaha u favur l-utent, provajna nispjegaw il-ħidma tagħna, provajna nitkellmu dwar kif xi ħadd jista' jagħmel il-ment u din żona hija disponibbli per 24 lingwa uffiċjali para minn hekk hemm ukoll e, fornitur ta' servizz esterni li jħuħsib din il-parti tal-website finalment bħala membru tal-qafas ta' monitoraġġ aħna se nkomplu nħarsu il- um, persuni b'disabilità billi nidu investigazzjonijiet fuq l-istess inizjattivi tal-Ombudsman u nipromovu il-tqajjim ta' kuxjenza aħna napprezzaw illi nirċivu input rigward ix-xogħol tagħna u nirring u uh, naħdmu f'din id-direzzjoni. Grazzi ħafna tal-attenzjoni. Grazzi ħafna, sorry. Grazzi ħafna s fissem il- il-dritti, l-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali Ewropea għandna sinjura Marta Stickings. Very much. Um... Grazzi ħafna, Sinjura President, grazzi u koll ta' din l-istedina u l-possibilità biex nitkellem uh, ma'kom propju dal-ħodu. Nishtiq nibda billi nirringrazzja l-Komitat tal-li e, jiprofa jorganizza dawn il-laqat b'mod sistematiku brabta mal-petizzjonijiet Eh, relatat ma' persuni b'disabilità. Dan huwa assolutament importanti biex nqajmu kuxjenza u neliminaw l-ostakoli li l-persuni b'disabilità jaffaċċaw ta' kuljum. Brabta ma' drittijiet tagħhom fl-Unjoni Ewropea u brabta wkoll ma' l-UNCRPD. Aħna kontenti li nikontribuxxu għal dan l-input, mhux biss billi nkunu hawnhekk preżenti, iżda billi natukom eh, informazzjoni wkoll minna ħatana. il laqqa tal-lum tisħaq fuq eh, ir-rwol il-Kumitat Peti għandu fil-ħarsien ta' drittijiet tal-persuni b'disabilità. Dan jorbot ukoll ma' rwol li għandhom il-entitajiet eh, oħra tal-qafas eh, ta' monitoraġġ dan jorbot ma kif wieħed jwieġeb individwalment għal petizzjonijiet importanti li jkun hemm ċarezza taħt il-konvenzjoni u taħt um, l-obbligi internazzjonali in ġenerali u t-tieni punt rridu nwieġbu għal kwistjonijiet iktar strutturali li morru lilin um, minn ċerta sfidi illi għadhom jeżistu biex niżguraw li kun hemm l-implementazzjoni uh, tajba ta', ta dawn ir-regoli. Dan huwa importanti biex inkunu nistgħu nisħu fuq dan ir-rwol ta' protezzjoni tal-mekkaniżmi ta' l-ilmenti taħt is-CRPD u anka taħt it-trattati tal-Unjoni Ewropea b'mod iktar ġenerali. Il-FRA mandiex mandat biex tirċievi eh, l-menti. Aħna ma nitrattawx l-menti individwali u m'għandniex din il-funzjoni, però konxi tal-fatt illi fil-ħidma tagħhom u biex niskuraw li l-ħidma tagħhom tkun kemm jista' jkun effettiva possibbli u importanti illi mekkaniżmi ta' il-menti jisqu fuq id-data, fuq l-evidenza u anka fuq il-pariri biex ikunu jistaw, jissodisfaw u jaqdu l-kompiti tagħhom u niskuraw illi il-tweġibit li nirċivu u ma kan jista' jkun raġonevoli possibli u li ikunu bazati fuq uh, fema tajba ta' situazzjoni. U dwar dan nixtieq nisħaq fuq tliet modi kif l-FRA bħala ċentru ta' eccellenza l ħarsin tal drittijiet tal-bniedem tista' tagħti kontribut lil komitat peti u anka lil sistema ta' jew il-mekkaniżmu ta' tressi ta' elementi ġenerali. L-ewwel rigward il-ġbir ta' data u ta' evidenza u analisi rigward l-implementazzjoni ta' CRPG fl-Unjoni Ewropea kif ukoll id-drittijiet ta' persuni b'disabilità permezz tal-rapporti tematiċi tagħna ikunux fuq il-parteċipazzjoni politika, violenza fuq it-tfal, il-kapacità il legali, eccetera, dawn jistaw jgħinu biex jidentifikaw ċerta lakuni li jeżistu fl-standards tal-liġi u l-esperjenza tal-persuni b'disabilità fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Barra dawn l-istudji tematiċi, namlu ħafna xogħol biex nidentifikaw il-progress li jsir fuq iż-żmien għall-implementazzjoni tal-konvenzjoni. Aħna dan tajnih partikolarment importanza permezz ta' kapitlu fir-rapport annwali tagħna li jisħaq fuq id-dokumentazzjoni ta' CRPD fl-Unjoni Ewropea u fil-fatt it-tieni kapitlu ta' dan it-tip ser jkun parti mir-rapport annwali tas-sena d u ukoll. Dan biex nidentifikaw uħut mill-loqsma komuni fejn bidliet fil-politika u fil-liġi saru u jgħina naraw ukoll fejn diskriminazzjoni għabbażi ta' minħabba minħabba s seħ. Diskriminazzjoni fuq minħabba raġuni ta' u huma fil-fatt fera waħda biss għaliex eh, dawn jitolbu li aħna nqisu il eh, diskriminazzjoni b'mod iktar ġenerali. Barra minn hekk aħna isna wkoll il-mod kif l-istati membri qed jippruvaw eh, jindirizzaw il-ħidma tagħhom skont il-fonti strutturali, skont il-regolament tal-fonti strutturali l-ġdid dinja xi ħaġa illi għamilna fil-passat u ser nkomplu nagħmlu fil-ġejjini hekk kif il-fondi strutturali għal dan il-programm ta' ħidma ehm, għal dan il-perjodu ta' programmazzjoni iktar minn hekk ehm, qed jibdew jintużaw. Barra minn hekk aħna wkoll niżviluppaw lek imsejħa indikaturi ta' drittijiet tal-bniedem. Forsi uħut minnkom diġà jafu illi aħna applikajna indikaturi uh, fuq l-Istati membri rigward artiklu 29, id-dritt għal partiċipazzjoni politika u għamilna u kol zviluppajna indikaturi brabta ma' artiklu 19 li dwaru tkellimna anka dal-ħodu. ċbarna informazzjoni minn u data minn 29 stat, 28 stat membru u kontent sanajti li ħafna mill-indikaturi li zviluppajna jirriflettu perfettament diversi punti illi ħarġu mir rapport u illi semmejtu intom stess illum. Per esempio, access għal servizzi ta', ta appoċ, kwistjoni ta' jekk hemmx dritt legali illi kollok aċċess għal ċerta servizzi postom, servizzi personali jekk il-budget ikunx ġi allokat għal dawn is-servizzi individwali u jekk dan il-budget u xed kull ma jmur jola jew jinżel naraw ukoll kemm persuni fl-Unjoni Ewropea fl-istati membri individwali qed jużaw dawn is-servizzi. Imma hemmhekk nidħlu f'kamp eh, diffiċli ħafna il kustjoni ta' data li tista eh, tippermettilna li ninapplikaw dawk l-indikaturi b'mod li jagħmel sens fl-Unjoni Ewropea. Tilet aspett, il-mod kif fra tista' tqajjem kuxxenza rigward id-disponibilità tal-mekanizmi ta' elmenti dan l-Unjoni Ewropea. Mod kif għamilna dan kien permezz ta' l ta' ċarezza li hija għodda li tintuża online u li hija eċċessibbli u disponibbli bħalissa. Però kull ma jmur qed issir dejjem iktar aċċessibbli. U fil-fatt din hija għodda li tista' tippermetti li ċittadini illi identifikaw l-iktar mekanizmu ta' tressiq ta' elementi illi jottalihom. Tifoka fuq mekanizmi mhux ġudizzjarji, attualment tkopri 15 l-istat membru u tista' tgħin biex l-organizzazzjonijiet li jisqu għal-ugwaljanza, Eh, l-ombudsman, etc. U tgħidlek il-min għandek tikkuntattja skont it-tip ta' ilment li tkun tixtieq tressaq. Dan jibbażaw wkoll fuq il-fatt li nafu li spiss ikun hemm ħafna konfużjoni rigward lej liema um, entità għandhom jirrivolġu ruhom. Nixtieq uh, ehm, nikkonkludi issa billi nitkellem dwar uħut mill-konklużjonijiet illi Um, dwa l-ismajna dwarhom dal ħodu u li dwarhom aħna nistgħu nejnu. L-ewwel rigward il-qafas ta' protezzjoni bħalma qal Mark iktar kmieni il-ġie mitlub l-opinjoni tagħna dwar artiklu 32 2 F'din l-opinjoni li aħna publikajna, aħna tkellimna dwar diversi aspetti relatati ma' twaqif, il-mandat, eccetera, tal-qafas, u tkellimna wkoll dwar kif il-strutturi um, eżistenti jistgħu jiġu imtejba fil tul iż-żmien. Wieħed minnhom huwa illi nqisu il-kompiti li aħna għandna taħt dan il-qafas brabta per eżempju ma l-investigazzjoni ta' il-menti u anka il-ħruġ ta' rapporti. Ovvjament, ħafna minn dawn ir-ruoli diġa qed jiġu soddisfatti mill-membri tal-affas tal-Unjoni Ewropea, però fl-opinjoni tagħna dan jista' jissaħħaħ jekk ikollna qatt legalment vinkolanti biex bekk ikollna bażi għal qafas eh, tal-Unjoni Ewropea nkunu nistaw nippubblikaw permezz tiegħu opinjonijiet brabta ma' ilmenti ta' li siru fuq inizjattiva propra ta' persuni b'disabilità. Għawek nix intenni li l-Parlament Ewropew flimkien ma' istituzzjonijiet oħrajn diġà għandu il-possibilità li jitlob l-opinjoni legali ta' fraq u aħna għom jagħmlu dan. L-aħħar il-kwistjoni tal-lajxin independenti u il-kura um, ta' persuni b'disabiltajiet. Aħna attualment fil-fazi illi nibdew xogħol fuq il-post f'ħames oqsma f'ħames stati membri, wieħed minnhom huwa għapropju fl slovakja U aħna kontenti li nista' nippreżentaw minn hawn ftit tasmin ieħor ir-riżultati rigward il-fact finding visit fl-Slovakkja. Però rigward il-Bulgarija, l-Irlanda, l-Finlandja, l-Italja u l-Slovakkja nittamaw illi um, l-istudju u r-riżultati li ser minn dawn iż-żjarat ikun jista' jgħinna biex aħna nkunu nistgħu nagħtu informazzjoni imsejsa fuq uh, riżultati li nsibu fuq il-post u li jistaw jgħinu b'mod lokali u niżguraw illi ikun hemm illi artiklu 19 jiġi sodisfatt. Jiena nistan għafawek u ovvjament nistan wieċa parxi mistoqsijiet li għandkom. Muċċa grazie. Grazie ħafna. Issa fisem il-Forum Ewropew ta' Disabilità għandna l-Sinjura Catherine Norton. Thank you very much for giving me the floor. And thank you very much. Si ħafna tal-li għaddejtu li l-kelma u grazzi wkoll il-Komitat Peti għal din l-istedina. Jiena nishti uh, um, nesprimi klim ta' tifħir pal da kif għamlet Marta mill-FRA u napprezzaw din il-possibilità biex ikunu nistgħu nitkellmu fuq din il-konvenzjoni um, tal-persuni b'disabilità. Napprezzaw ukoll uh, l-intervent li sar rigward il-Trattat ta' Marrakesh u madix dubju illi il-Parlament ser um, jindirizza il-kwistjoni ta' ratifika b'mod tajjeb biex niżguraw illi trattat ta' Marrakesh isir realtà fl-Unjoni Ewropea. Biex inkompli mal-kwistjoni tal-fondi strutturali, il-kwistjoni tal-fondi strutturali, il-fatt illi dawn il-fondi strutturali qed jintużaw biex jinbnew istituzzjonijiet ġodda. Naħseb li kulħadd hawnhekk jinsab fil-stat emozjonali partikolari ħafna. Nafu illi l-istituzzjonijiet mhux qed jwieġbu għal bżonijiet taċ ċittadini. Aħna dmir illi nkunu uh, trasparenti lejn iċ-ċittadini tagħna anka fis-settur tal-ħarsin ta' drittijiet tal-persuni b'diżabilità għalhekk tassew nikkoraġixxi dan il-Kumitat Peti biex jiżgura illi il-flus tal-Unjoni Ewropea jiġu allokati għal l-iktar persuni li għandhom bżonnom. Naħseb li kulħadd jaf li fil-forum il-forum tagħna huwa umbrella organization ta' persuni b'disabilità fiħdan l-Ewropa. Aħna ġejna mwaqfa 20 sena ilu biex nipromovu id-drittijiet tal-bnedmin fiħdan l-Unjoni Ewropea. Aħna naħdmu mal-Unjoni Ewropea biex niżguraw illi l-Unjoni Ewropea tikkon għanzi eh, anzi fil-fat il-konvenzjoni brabta mal persuni b'dizabilità għal eta xar snin propju din is-sena. Sena li għaddit fil kima ma' kollegi mill-Komitat Peti dimna u qed naħdmu b'mod sistematiku biex insegwu ċerta rakkomandazzjoni li ħarġu minn dan il-Kumitat. Aħna kuntenti ħafna bil-pubblikazzjoni tal-att għall-accessibilità pubblika tal-persuni b'disabilità u aħna studjajna diversi ostakoli li, li hemm fl-adozzjoni u l-implementazzjoni ta' dan l-att eh, Ewropew ta' accessibilità. Fil-fatt, propju nar l-14 ta' settembru kellna smieħ mal-Kumitat eh, konċernat biex aħna natu l-input tagħna rigward ir-rakkomandazzjonijiet tal-Unjoni Ewropew, u kwistjonijiet li huma partikolarment sensittivi, inklusi tliet kwistjonijiet li l-Unjoni Ewropea trid titratta u anke aspetti oħra mm, biex il biex bekk sal-aħħar tas sena għaliex il-proċess huwa hekk li l-Unjoni Ewropea rappreżentata mill-Kummissjoni Ewropea tipprovdi informazzjoni u feedback rigward dawn it-tlet oqsma u eventwalment nipprovdu feedback lil kumitat wara sena wkoll u dan fil-fatt ser isir din is-sena different recommendations that were Aħna u kol rajna rekomandazzjoni differenti li maru direttorati differenti fil-kommissjoni, għanna tajna ma' l-kommissarji differenti, eh, tajna ma' ħafna nis, naraw ħafna potenzjal. Per eżempju, l-miri eh, anki fuq il-linji ta' politika tal differenti tal-Unjoni U Bratislava nar is-sibt li ġej fil-sfond tal-Presidenza ta' Slovakka se jkollna konferenza mal-bord tagħna biex naraw x-follow-up eh, se nagħmlu ġifri dak l-IDF aħna Eh, meta jkun hemm eh, review ta' pajjiż naħdmu flimkien mal-membri tagħna aħna ngħinuhom biex jaddu mill-proċess nippreparaw eh, jaraw id-dialogu x'se jkun imma għall-ewwel darba nhar is-sibt se naraw mal-membri fil-istadju ta' meta jaslulhom ir rekomandazzjonijiet x'istgħu tagħmlu sabiex ir-rekomandazzjonijiet verament iġibu bidla fuq il-livell nazzjonali. U dwar ir-rwol tagħna se nagħmlu numru ta' rapporti ta' dritti tal-bniedem l-ewwel wieħed se joħroġ fil-29-30 ta' Novembru għal persuni b'disabilità, ġifiri aħna b'din is-serje se naraw suġġetti differenti li importanti u naraw inqabluhom ftit kif qed jaħdmu f'pajjiżi differenti dejjem għal persuni b'diżabilità u drittijiet tal-bniedem. Ġimma d se niddeċiedu għax għandna l-10 anniversarju ta' CRPD u raw ftit fiex qegħdin fl-EA għal ratifika il-protokoll li mhux ta' bil-fors, dawk li ħarġu dekjarazzjonijiet li jmorru kontra l-intenzjoni tal- u l-ispirtu tal-konvenzjoni naraw xinu ma l-sfidi, naraw xinu ma l-punti importanti tal-konvenzjoni Mbagħad naraw ċertu suġġetti u artikli oħra biex noħolqu ċertu benchmarks. fil-laqa tana u l-Assemblej Ġenerali tana fiħdan il-forum dan kollu namluħ u għalissa edin eh, namluhom isom ta' darba kull sena, dan kollu l-monitoraġġ tal-konvenzjoni u fejjitlu drittijiet tal-bniedem. Dan l-aħħar aħna wkoll flimkien mal-Komitat Ekonomiku Soċjali tħalna ftit fuq is-suġġett tar-refuġjati. Min minn daw ir-refuġjati ikollu diżabilità kif qed jiġi trattat x'inhi sitwazzjoni tagħhom. Refuġjati li baqgħu fil-Greċja nafu li hemm ħafna li baqgħu il-Greċja nies vulnerabbli tfal u anki refuġjati b'diżabilità naraw ġifiri u kol li drittijiet ta' refugjati li kolom disabilita u koll ikolom ċertu protezzjoni. Seni għafaw u kom tal-li għattu tisimawna dal-ħodu. Grazzi. Grazie għa kontinuazzjon, anki no forma parte de forma formalmente. Eh, Grazzi ħafna. Iva, issa fuq il-revizjoni tal- tal-konvenzjoni, aħna nistaw sempliciment naddu dokumenti tagħkom ta'kom l-Kommissjoni. Issanna l-Emanuel Grange. Grazie, Signora President. Iva, jina ma fl-ewwel. Ma fl-ewwel fil-lira għax aħna postna dejjemaw anki jekk konna mitħla minn dan il-xogħol. Nirringrazzjakom tal-li organizzajtu dan il-workshop Eh, xaħġa importanti ħafna anki li l-Parlament jindahal, jidħol fil biex jiddefendi il-persuna b'dizabilita. Iva, investiment kbir, smajna ħafna punti interessanti eh, dal-ħodu li dwarhom kieku nista' nidħol f'dibattitu imma m'għandniex ħin biex nagħmlu dan għalhekk ħalli nikkonċentra fuq ċertu punti. Iva, smajna il-fatt li il-Kummissjoni se tirtira mill-qafas tal-konvenzjoni, dan għadu ma sarx mod formali u kif diġa qed li l-Kumitat Ekonomiku Soċjali, il-Kummissjoni mhix imdorrija toħroġ u tinkaċ eh, tirtira minn min xi proċess, anzi, is-soltu aħna nkunu minn ta' dimnet biex noħorġu b'inizjattivi. Imma fl-2012 biex noħolqu dan il-framework, aħna kena proċeduri differenti anki em, li kienu ma kienux faċli mill-lat legali. Imma, illum bissa ngħidilkom li il biraħ na, sirna nafu li se noħorġu din il-ġimma il- ġima il l affarid mod formali, anki ġifir il-kommissarju vizavi il-ġnus ma'uda dan il-dokument li se joħroġ għada se jkun non-paper eżattament kif għamna fl-2012 biex nejdu ikun hemm qatt tal-fatt li l-Kummissjoni mhux se tkun f'dan il-framework. Hemm proposti oħra, se jkun hemm reazzjonijiet, Imma il-dibattitu huwa wieħed komplikatu u twil jitlob iktar ħin dan se jsir ukoll fil-qafas tal-framework u anki bejn l-istituzzjoni Ewropej. Ġifieri dan il-punt mhux se aħna qegħdin nitkellmu fuq il-formalizzazzjoni tal-irtirar tal-Kummissjoni. U nispera sa l-aħħar ta' din is-sena inkunu nafu fej edin kollox ikun isu tpoġġa fċertu ordni unkunu qed nitkellmu mod legali ta' dan l-irtirar. Ir-rwol ta' focal point li għandha l-Kummissjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea dan mhux se jitbiddel, aħna qegħdin naħdmu ħafna f'dan ir-rwol promozzjoni, protezzjoni, monitoraġġ tal-konvenzjoni aħna bil-risorsi li għanna naħdmu kemm jista' jkun f'dawn it-tlet oqsma. Anki blajnuna li natu l-NGOs li jaħdmu f'dan il-qasam, l-NGOs aħna dejjem naħdmu bil-qrib magħhom għandna relazzjonijiet verament tajbin u jtuna feedback utli ħafna. Ovvjament aħna mhux dejjem nistgħu nikkunsidraw dak kollu li jgħidulna l-NGOs, imma nisimgħu u nippruvaw naġixxu u inqisu ħafna affarijiet milli jgħidulna fil-dokumenti u l-idji ta' politika li nisvolġu. Em, u koll għanna rwol ta' prassi tajba li dan jidħol u koll fil-relazzjoni ma' l-istati membri hemm il-grupp u li dwar il-disabilita aħna u koll nizviluppaw il-fat li nkunu ktar konxi u sensittivi għal dak kollu li qed jiġri madwana f'dan il-qasam u naraw li fil-ħajja ta' kuljum jum hemm ħafna informazzjoni, hemm ħafna nies li jsiru konxi u ġifiri mhux qed ngħid ġifiri fl-istituzzjonijiet jew fuq livell Ewropew, anzi fuq in-nies eh, stess aħna wkoll naħdmu fuq l-ilmenti li nirċivu, nirċivu ħafna l-menti. U eh, mhux dejjem faċli li wieħed jimmanġjom eh, tajjeb għax għax moralment ħafna drabi konna nejdu li l-menti aħna ma nkunux nistaw nitrattawhom fuq livell ta' Ewropew ħafna problemi li ikunu responsabilta tal-istati membri. Per eżempju, fuq il-problemi ta' kuljum li l-persuni bizabilita jiltaw maħħom fuq il-ħlasijiet li jistaw jirċivu, ġifri aħna ma tkunx kompetenza tagħna li, li nindaħlu fihom dawn l-elementi, imma dan jurina biċċarx problemi hemm fil-pajjiżi u x-problemi għalek tajjeb li namlu analiżi tagħhom b'mod iktar ġenerali. Għandi punt ta' malaj li nixtieq insemmi punt ta' informazzjoni ġifiri bil-monitoraċ tal-konvenzjoni, aħna din il-ġimma stess se innidu il-konsultazzjoni bejn is-servizzi tagħna dwar il-rapport tal-implementazzjoni tal-Istrateġija Ewropea dwar Disabilità u nisperaw li jekk mill-konsultazzjoni bejn is-servizzi tagħna nisperaw li dan ir-rapport joħroġ fil-bidu ta' Diċembru. Xtaqt li tkun intiżi b'dan għamilt isu ġabra fil-qosor, eh, dak ix-xogħol qegħdin nagħmlu aħna mill-lat tal-minnaħat tal-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb li dan ukoll jista' jgħinkom fix-xogħol li tagħmlu intom. L-aħħar punt dwar il-fondi strutturali smajna ħafna riflessjonijiet, mistoqsijiet fuq dan is-suġġett tant importanti, speċjalment fuq il-fatt li mill istituti morru għall komunità U għal periodu ta' programmazzjoni li kurrenti edin attenti ħafna l-affarijiet mhumiex faċli nafu dan u l-affarijiet jimxu bil-mod. Aħna ma nistawx, aħna nafu li dan e, l-affarijiet dawn l-affarijiet qegħdin bil-mod imma ma nistawx nisfurzaw l-istati membri. U lanqas biss nistgħu nirrifjutaw ehm, proġetti li ikunu qegħdin imorru għall-istituti, ma nistgħux nisfurzaw l-istati membri li jaġixxu b'mod differenti. Is-soċjetà ċivili, il-Parlament Ewropew u anki ġifiri il-relazzjoni ma l-istati membri, għax intom wara kollox tirrappreżentaw l-istati. Għamnek jista' jsir ħafna xogħol u qed nara li fil-Parlament hemm unanimità anki fil-Kumitat fuq ġifiri hemm possibilità potenzjal ta' kif tistgħu tikkomunikaw anki permezz tas-soċjetà ċivili naħseb li qegħdin fi triq it-tajba għal daqstant. Ġifiri, is-sensibilizzazzjoni hija qawwija ħafna fil-Kummissjoni sabiex naraw li l-fondi strutturali jintużaw tajjeb u biex ikun hemm progress b'din il-kunċett ta' li jitnaqsu l-istituzzjonijiet, imma għat baqa ħafna xogħol ehm, biex eh, il-prassi tajba eh, tintuża biex in-nies ikunu ntiżi mill-informazzjoni tajba. Ix-xogħol mill-FRA, l-NGOs, ovvjament il-Parlament, eh, xogħol jista' jkun utli ħafna nista' ngħidilkom li laqat ikomplu anke mal-gruppi tal-esperti fuq din fuq dan it-tibdil biex jispiċċaw l-istituti. U e, sabiex il-monitoraċ u kol tal-investiment ta' dawn il-fondi dejjem e, qed issir. Nispera li tajtkom xi biċċi ta' informazzjoni li kienu utli għalikom. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna a todos los partidos. Grazzi ħafna l-parteċipanti kollha, mistiedna kollha u kif ħabbarnilkom aħna qegħdin tard ħafna għal din raġuni aħna l-ewwel rridu nagħmlu illi nisimgħu l-pożizzjonisti. Nixtieq nikkonkludi bil ingrazzakom kollha żis mistiedna, grazzi wkoll li minħa tal-qafas tal-Kumitat tal-Petizzjoni taħna nixtiequ ngħidu li ħankomplu nagħtu viżibilità li din il-problema ħallu nkomplu naffanzaw il-rabta bej ċittadini u l-istituzzjonijiet. Aħna nasbu li fil-fatt rridu nkomplu naħdmu ħafna fuq dan is-suġġett u studjajna ħafna il-suġġett anke matul din is-sena, iżda ħankomplu ninsistu fuq din il-ħidma. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna dibattitu għal prezentazzjoni ta'kom issa ngħaddu sabiex nismu l-petizzjonisti. Grazzi, nirringrazzja għal kulħadd, il-Viċi eh, President, il-panelists. Issa naħseb li ta' min immorru issa għal petizzjonijiet konkreti li rridu nitrattaw illum l-ewwel net eh, petizzjoni wieħed wieħed erba' zero mill-naħa tal-European Guide Dog Federation Assistance Dogs Europe dwar l-aċċess ta' drittijiet tal-persuni li kollhom bżonn jużaw il-klieb fl-Unjoni Ewropea. Il-petizzjonat jgħataw Mark Van Gelder, għandek ħames minuti biex tippreżentana l-petizzjoni sidjur. Lodva tajba, membri tal-Kumitat, grazzi tal-li għettin titrattaw il-petizzjoni u tisimawni. Nisperaw li l-kollega u jiena inkunu nistaw nispiegalkom il-petizjoni, il il-fat li rrit ikun hemm leġislazzjoni um, u linji gwida fl-Unjoni Ewropea għal um, il-klieb u l-handlers tagħhom għal persuni b'disabilità meta tkun inti eh, fil-wheelchair jew ikollok ukoll l-epilessija l-epilessija jew forsi eh, inti għami u trid pereżempju toħroġ filgħaxija u titmur ġo pub. Iħalluk titħol għax inti eh, fuq il-flus għandhom, imma ma jkunux kontenti jekk inti tieħu il-kelb li qiegħed jikwidak immaġina kif, kif tħossok inti wara li tkun ħadrin kif tmur f'restorant. Qabel biss tidħol il-proprjetarju il jgħidlek ma tistax tidħol għax inti għandek kelb mija. Inti kieku inti f'di sitwazzjoni kif tħossok? Dawn l-affarijiet jiġru ta' kuljum għal kull min għandu kelb li gwidaħ. Jiena kont membru tal-ADU U dejjem iltqajt ma' problemi mill-1900, problemi ta' aċċess Aħna flimkien mal-European Guide Dog Federation u David Adams għal l-affarijiet ta' aċċess pubbliku bdejna naħdmu flimkien il-problemi ta' l-aċċess ma nsibuhomx biss fil-Belġju fil-Renju Unit imma jekk kemm jekk tivvjaġġa fl-Ewropa jew kellha tmur biss tiximlan tal-grocer dejjem f'kull imkien il-problemi qegħdin fl-Ewropa Anki eh, il-president ta' eh, da' oħra kellu din l-esperjenza ma tafx aċċess meta rrit eh, jaqbad ajruplan minn Londra għal Slovenja. Meta kien qed jorganizza konferenza ta' l-ITDF kienu qed jorganizza maħlok ximur, kellu jasal ġurnata tard. Anki hawnhekk fi Brussell peress li kien qed jivvjaġġa mal-kelb tiegħu laqas biss ħallu imur fil-kamra tal-lukanda tiegħu. Numru ta' xufera ta' taxis ukoll fl-Ewropa kullimkien fi Franza dan David fi Franza xufir ta' taxi ma reċ jieħdu. Ġifri dawn kollha eżempji ta' veru mill-DTF nafu li dawn ħafna esperjenzi li jiġru. Il-fat li jinti mintix liberu li teħx kif trid imur kontra il-dritti tal-bniedem u l-persuni b'disabilità. E, minn mindu l-Unjoni ħarġet bil-konvenzjoni fuq aħna il-persuni b'disabilità nduru lej l-Unjoni biex tejnuna nejxu kif suppost, kif nixtiequ nispera li jiena irnexxieli nipperswadikom li hemm bżonn eh, linji gwida għal public access għal min għandu min għandu kelb eh, gwida hemm bżonn liġi regolamenti sabiex min għandu kelb biex jigwida ħajkollu ħajja ftit iktar faċli. Jekk dan tamlu l-Unjoni Ewropea tkun qed tersaq iktar lejn il-miri tal-2020, iġifiri Ewropa li mandiex xkiel għal persuni b'dizabilita. Grazzi, grazzi ħafna. Eh, Nishtiq nejdlek li dan il-komitat verament um, iħoss għalik. Aħna nistaw nifmu il-problemi li inti tiffaċċew li inti innat b'tant monċar. Issa, nisimaw mill-rappresentant tal-Kommissjoni, il-Senjura Grange, jekk minix ixtejra zbal li se tirrispondi għal-Kommissjoni. Kif tridu? Grazzi. Ħafna, Senjura President, l-ewwel net nixtieq ngħid bħalkom li aħna inħossu bl-istess mod meta nisimgħu dawn l-esperjenzi aħna naħseb dejjem konna Eh, nafu li dawn affarijiet jiġru fil-ħajja ta' kuljum u forsi l-Kummissjoni eh, m'għandix tejtek imma naħseb xorta ħanejt li dan kollu ġej minn ċertu ignoranza. Nies li verament ikunu stupidi għax mem lebda regola b'mod formali li tgħid li persuna li kollha eh, persuna li isam mill-għamja li għandha kelb li gwida ma tistax ikollha aċċess għal ċertu servizz jew ieħor il-Kummissjoni għamlet proposta direttiva eh, fl-2008 kontra diskriminazzjoni li għada Eh, qed tiġi diskussa bejn il-Parlament u l-Kunsill anki jekk għadda ħafna żmien aħna dejjem nibqgħu nittamaw li din id-direttiva titwielet b'xi mod għax il-persuni b'diżabilità m'għandhomx jiġu diskriminati. U bid-direttiva nkunu nistaw nġelu li l-istati membri jagħmlu trasposizzjoni jagħmlu għal Imma nixtiequ illum nagħmlu iktar minn dak li konna proponejna dak iż-żmien. Nisperaw li nistgħu nagħmlu dan. Imma il-proposta tagħna nixtiequ li tix tkun adottata fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Ki, nu Aħna għanna nirringrazzjawkom. Now let's open the floor for discussions. Mela niftħu id-diskussjoni, żis kollegi, minn xtaq jitkellem l-ewel, kieġokkom. Manna l-ħat, tajjeb, mela naddu sabiex nisimaw l-petizjoni. Slana l peter Jar. Skużawni, mux ħanerġa missu l-mikrofonu, aħjar li. Mela, forsi l-kollegi għadhom qegħdin jirriflettu. U aħna ikonna nejdu li bdejna nisimaw u ma kenniex qisu klim, Naf il situazzjoni li jinsabu fija dawn li nismix ta' sodisfazzjon. Aħna nafu li hemm ħafna diskriminazzjoni u ikolli ngħid li din hija xi ħaġa li importanti ħafna. U rridu naraw li ma tib xogħol aħna rridu nagħmlu u forsi l-Kummissjoni nistgħu nerġgħu insaqsuha wkoll. Jiena naħseb ukoll li aħna rridu insegwu dawn l-affarijiet fl-istess ħin il-kumitati tal-esperti eh, kompetenti nħeġġiġhom ħafna sabiex hekk ħalli bekk aħna nkunu nafu eżattament x'tibta interessi aħna eh, qed niddefendu. In-nuqqas ta' interventi minn tagħna aħna jkolli ngħid illi fil-fatt it-tweġiba kienet tajba iżda fl-istess ħin aħna nafu li hemm xi ħaġa li mhijiex tajba din hija xi ħaġa li aħna nixtiequ nitolbu l-Kummissjoni sabiex jagħmlu xi ħaġa iżda huma qegħdin jippruvaw li x-xogħol beda iżda nixtiequ li minnaħa tal-Parlament ngħidu kif nistgħu. Is there anybody else? No? So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 ġdida, ma naħsibx li l-affarijiet ħajsolvew laqas jekk in-nies issa fis-sena 2016 jivvjaġġaw fl-Ewropa f'din l-Ewropa li kulħadd isejħi l-Ewropa waħda jisu pajjiż wieħed din hija xi ħaġa ridikola naħseb li veru li l-pajjiżi li rridu jagħmlu ċertu bidla iżda dik hija proprju l-problema fuq livell nazzjonali m'hemmx biżej pajjiżi li xtiequ vera jbidlu l-affarijiet. Pereżempju l-Belġu. Jiena ili naħdem fuq il-liġi Belġana mis-sena 2009 f'jannar tas sena 2014 fl-aħħar naf illi ħarġet liġi fil-parti fjamminga. Il-Belġu daqs naqra meta mqabla ma daqs tal-pajjiż l-oħrajn Ewropej. U għanna tlet liġijiet differenti fil-Belġu. Jien ma nistax nivvjaġġa bil-kelb tiegħi minn mill-Flanders sal-parti eh, Franċiża tal-Belġu. Din hija xi ħaġa redikola u l-Gvern Federali Belġan jgħidli eh, mhix il-problema tiegħi Għax xaxa tagħmel allura f'sitwazzjoni bħal di? Min għandu jagħti l-linji gwida? Min għandu vrej wassal għal differenza? Jiena naħseb illi kulħadd irid jiffirma dan it-trattat, anka l-Belġu. Iżda l-Belġu xortu għadet jinsisti u jgħid di mhix problema tagħna. Jiena ftit snilu kellimt lill prim Ministru u għalli illi problema reġjonali, problema fija minn kaħna ma nistgħu nagħmlu xejn fuqha fuq il-livell tal-Gvern Nazzjonali. Meta kuntat jgħid ukoll lill-Unja li organizzazzjoni illi għanda tista tirrapporta f'każ ta' diskriminazzjoni meta ċempiltilhom qalu li Iva, aħna firmajna l konvenzjoni iżda għatfadal snin sħaħ biex ikollom ċas biex jimplementaw. Notlobkom, jekk joġobkom ejnu lil dawn in-nies. Jiena fortunatament m'għandix diżabilità, però hija verament xi ħaġa redikola, speċjalment għal dawn in-nies li għandhom diżabilità li ma jistgħux jivvjaġġaw anka fil-minn fej ġejjin fil-raħal tagħhom pereżempju ma jistawx jgħixu ħajja normali mingħajr ma jkollhom problemi ta' accessibilta. Grazzi. Grazzi Iva. Aħna minnaħa tal-Kumitat ma tantx nistgħu nagħmlu ħafna affarijiet fuq livell formali, iżda aħna flimkien magħkom u partijiet interessati nistgħu nkomplu ninsistu u nsegwu l-żviluppi fuq il-direttiva u nixtiequ wkoll inqisu it-ħassib tagħkom Fur negozjati fuq il-lat ta' ċisibilta Ewropew. Din hija xi ħaġa li aħna nistgħu nagħmlu u nixtiequ li nagħmluha. Mbagħad naħseb illi għandu jkun fidejna ħalli naraw jekk għandniex jekk nistaw xipoġġu pressjoni fuq l-istati membri namlu lobbying maħom ħalli naraw li huma verament qed jirrispettaw il-konvenzjoni tal-ġus maquda tal-nis l-disabilità. Dak li nissa ngħid huwa illi namlu dan li ġej, ġifiri li nkomplu dak li qed jiġiżda fuq din il-petizzjoni partikolari, ma tantx nistgħu nagħmlu ħafna minnaħa tal-kumitat tagħna. Nipproponi li wara dan id-dialogu nagħlqu din il-petizzjoni ringrazzjak ħafna Sir Van Gelder tal-kontribuzzjoni tiegħek u nirringrazzjak ukoll tal-li ħat nota tal-fat li aħna qegħdin ninsegu dak li qed jiġri minnaħa tagħna minnaħa ta' din l-istituzzjoni. Ningrazzjakom ħafna ta' dan. Nistgħu nagħmlu hekk eżis kollegi li u din il-petizzjoni bilan il nkomplu nikkontrollaw u nsegu l-iżviluppi jiena qed nassumi illi s-silenzju tagħkom huwa tweġiba pożittiva, ġviri iva Signora Kuneva. Grazzi ħafna u skużani tal-li qed nitkellem daqsxejn tard. Jiena nixtieq ngħid illi ma jagħmilx sens li aħna ħanalqu din il-petizzjoni, speċjalment minħabba l-fatt li aħna rridu nagħmlu dak kollu li nistgħu noħorġu bil-proposti minħabba li veru nistgħu nresqu ċertu emendi ħalli ntejbu sitwazzjoni din hija kwistjoni li verament taffettwa l-ħajja real ta' ħafna nies. U jiena meta taddejt laqa tal-nies omja f'Pariġi, huwa verament diffiċli li jekk inti ikollok kelb li jgħinek ma tistax inti titħor bil-kelb jekk inti pereżempju ħadd tmur tiltaqa' ma' xi ħadd biex tikol jew xi ħaġa, ma tistax jekk inti għandek il-kelb miegħek ħabba li ma jħallukx titħol bil-kelb. U huwa diffiċli wkoll li inti tmur minn posta liħor pereżempju biex tagħmel xi ħaġa tkun li tkun. Jiena naħseb li għan ħajkonna bżonn l-appoġġ tal-gvern biex nagħmlu xi ħaġa għan bżon li nsemmu leħinom. Naf li hemm ċertu ambjenti fej jista' jkun hemm problema ta' nis li għandhom allerġija minħabba l-pil tal-kel per eżempju, però jiena naħseb li din hija kwistjoni tal-fatt li rridu nedukaw lin-nies, naħseb li rridu u nippruvaw intejbu l-affarijiet kulħadd jista' jgħin ukoll. Grazzi ħafna Sinjura Kuneva. Is-Sinjor Kuneva tixtieq il-petizzjoni tibqa' miftuħa u aħna nistgħu nagħmlu hekk ħalli nkomplu nsegu l-iżviluppi tal-affarijiet kif qed ikunu implementati nisegu ma nistax eh, skużawna tikom l-opportunità biex titkellmu. Naħseb li inti kontent, nassumi għal din raġuni nistgħu nkomplu aħna issa bil-petizzjoni li mis. Petizzjoni wieħed ngħid disa erba' fuq kwistjonijiet tal-colorblind, tal-colorblindness. Il-petizzjonist mhux qiegħed mela nitlob lill-rappreżentanta tal-Kummissjoni biex titkellem. Skużani, Sinjura President, Għet nerġa nitkellem Iva, dan huwa punt importanti um, li għal-persuni li huma colorblind. Fl-European Accessibility Act din għadet tiġi diskussa bej parlament u l-Kunsil imma l-annes ta' dan il-dokument jekk jiġu adottati se jkunem jit jitratta il-persuni li huma colorblind. fl-2005 kien hemm dokument li ġi eh, adottat u li kien jitratta din il-kwistjoni. Ġifiri, għal dak li għaddej bħalissa nisperaw li jkun hemm progress meta l-Accessibility Act li għadet tiġi negozjata, nisperaw li din tiġi adottata. Grazzi. Niftaħ il-diskussjoni, il-kollegi, nitlobkom tipparteċipaw. Mrs. Pitera? Signora Pitera, Grazzi ħafna. Jiena naħseb li dil-petizzjoni u mħabba għandha sena mħabba din il-petizzjoni jafu l-color blindness u naħseb illi it-tamir elettroniku jaħdem b'bażi ta' perċentwali jiena. Qatt ma nħares lejn kuluri partikolari. U it-tamir l-appliances ġifiri ta' ċina ma jamlux distinzjoni bejn il-kuluri, ġifiri ma nafx kif ħanamlu biex nimmarkaw appliances biex juru sinjal illi l-operazzjoni jew il-magna l-estiet minn dak li mill-programm. Jiena m'għandix m'iniex colorblind dan is sanara meta l-appliances waqfu l-estew il-programm u kemm jikonsmaw enerġija, nasib li dini Ja xi ħaġa li titwassalni biex ngħid li ħjarna l petizzjoni. Grazzi ħafna, naħseb illi issa il-petizzjonisti jafu fuq din il-problema ħan ippruvaw nindirizzaw dan permezz tal leġizlazzjoni Naħseb illi irridu issa nibatu il-tweġiba tal-Kummissjoni l-petizzjonist u namlu kif għalet il-Sinjor Peter ġviri l petizzjoni. Tajjeb, nista namilek? Tajjeb, wiz, mela naf li jett naġlu, iżda minħabba li konna tard dal-ħodu, rridu b b'mod effiċenti mela. Għanna petizzjoni wieħed wieħed 2 tlieta fuq il-fat li il-lingwa tas sinjali Awstrijaka mhix qed tintara f'palla l-ewwel lingwa ta' ċittadini Awstrijaċi. Nixtieq nilqa lil Franz Dotter u nitolbok eh, biex titkellem għandek 5 minuti. Grazzi ħafna. ma nafx jekk ix-xewqa tiegħek tistgħux tissodisfaw maħabba li jiena nixtieq lill-Parlament Ewropew jew l-Kumitat tal-Petizzjonisti jimponu sanzjoni fuq il-gvern Austriaku ħalli ma jibqax fil-fatt eh, jiddiskrimina n-nies li ma neqsin mis-snieħ. Jiena minix ħanoqgħod niddiskuta niddiskuti il-kwestjoni ta' nisneqsi mismi, meħabba li għana zewċ rappresentanti fostom jussur koċa l-ija ta' għek. Kollu għan ispiegalkom għalfejn naħseb li l-Austria emżon illi jitterċivi appell mill l-Unjoni Ewropea. L-Awstrija m'għandix situazzjoni negattiv dak li għandu x'jaqsam il-lingwi. Aħna għandna bosta lingwi ta' minoritajiet u koll li huma mitkelma u għanna regolamenti tajbin anka fuq il-lingwi ta' tfal tal-immigranti ħalli bekk ikun hemm iktar integrazzjoni, ġifieri l-lingwi ta' l immigranti u wkoll jitqisu fl-iskejjel, iżda fl-istess ħin ma nistax nifhem għalfejn l-Awstra mhix qed tagħti l-istess drittijiet lin-nies li huma neqsin mis Ma naħsibx li huwa sempliċement il fat li l-Awstra qiegħda tiċħad dawn id-drittijiet li qed iġelni nitlob lill-Unjoni Ewropea sabiex tappella kontra l-azzjoni tal-Awstrija. Iżda huwa jiena nixtieq li intom tappellaw fuq it-trattament verament li mhux ġust meta n-nies qegħdin jippruvaw jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom. Għajkolli nispjega ruħi. Jiena naħseb li għandna regolament li jgħid illi dwar it-trattati internazzjonali l-Parlament Ewropew jista' jiddeċidi salima pont dawn it-trattati internazzjonali jistgħu jkunu implementati fil-liġi Awstrijaka. Jiġifieri naħseb illi din hija xi ħaġa strument politiku importanti ħafna iżda fl-istess ħin ir-realtà hi illi sakemm l-Awstrija ma ddeċidietx fuq il-liġi nazzjonali, allura trattat internazzjonali m'għandu l-ebda siwi u ma jagħmel l-ebda eh, bidla. Din hija l-politika Awstrijaka fuq konvenzjoni tal-ġnus Mauda dwar id-drittijiet tan-nies b'disabilità. Ġifieri huma minħata l-Awstrija ċettaw trattat internazzjonali ffirmaw u t-tieni punt ta' din id-deċiżjoni pożittiva fil-Parlament Ewropew hija bbażata fuq il-tfassil aħna ressaqna r-riserva legali fuq il-konvenzjoni dan ifisser li l-ebda grupp u l-ebda persuna individwali ma tista' serra fuq it-trattat internazzjonali la f'qasam amministrattiv u laqqas fil-qorti ġifieri l-Awstrija ċettat il-konvenzjoni tal-ġnus maquda iżda eskludwa mill-applikazzjoni għal ħajja ta' kuljum ta' ċittadini kolli ngħid li ma nafx li ma pajjiżi oħrajn qegħdin jagħmlu l-istess ħaġa però din xi ħaġa li ma tagħmilx sens u mhix qed tisfortisfa l-kriterji tal-Unjoni Ewropea żgur laqas tal-Awstrija. Tieni punt li xtaqt insemmi huwa illi fil-qasam amministrativ u fil-proġetturi eh, legali u ġuridiċi li aħna fil-fatt nużaw biex neżerġitaw id-drittijiet u ndefentu drittijiet ta' nisneqsim mismih edin inħabtu iċna ħin kollu ma' gvern illi ijat jiprova jaqred dawn it-tip ta' proċeduri, per eżempju, billi ikunem notifika falsa, jekk inti per eżempju bħala persuna nisa ta' tagħmel tentattiv biex tapplika għal xi ħaġa għal xi istituzzjoni per eżempju tapplika li kollok is-servizz tal-interpretazzjoni tas senjali fil-qasam edukattiv, inti taf li ikollok bżonn ta' notifika biex tidher qudiem il-qorti kostituzzjonali, eżempju, iżda ma jkollokx din il-notifika, ma tirċivijiex, ġifieri inti jkollok tiġġed tappella minħabba li din li għandek din il-notifika li hija falsa. Ħaġa li tirrabjani wkoll hija li l-Awstra jużaw dawn l-argumenti illi meta inti saqsjon per eżempju għalfejn drittijiet tan-nies sorx mhumiex rispettati, eh, l-Awstra tgħid sempliċiment aħna tant nagħmlu ħafna affarijiet oħra, jiena din xi ħaġa illi ma nifhimiex ikolli ngħid. Grazzi ħafna lis-Sinjora Dotter. Issa minna l kummissjoni Grazzi, Signora President. Permettili li nibda billi nejt illi il-Kummissjoni tippromovi l-użu tal-lingwi tas-sinjali uh, fil-qafas ta' diversità tal-Unjoni Ewropea kif ukoll fil-kuntest ta' drittijiet tal-persuni b'disabilità. Però bħala regola tafu li aħna nistgħu naġixxu biss fil-qafas ta' affarijiet ta' kwistjoni li għaw taħt il trattat eh, Dan din il-kwistjoni hija xi ħaġa li taqa' assolutament taħt il-kompetenza esklusiva tal-Istati Membri. Għalhekk il-Kummissjoni ma tistax eh, tagħmel investigazzjoni fuq eh, dawn il-kwistjonijiet għalkemm il-prinċipju ta' nuqqas ta' diskriminazzjonijiet jinsab parti mill-drittijiet eh, fundamentali, pero eh, dan ma jistax japplika għal meta l-Stati membri ma japplikawx il-liġi ta' l-Unjoni Ewropea. Dan huwa kas ta' dak it-tip. Barra minn hekk aħna ma nistgħux inkomplu investigazzjoni tagħna ta' nuqqas ta' eh, konformità Eh, li morru lilin me trattati tal-Unjoni Ewropea, pal per eżempju konvenzjonijiet tal ġinus maquda. L-Komissjoni sfortunatament ma tistax tqis dawk l-aspetti u lanqas ma tista' tikkummenta eh, xiġri meta proċeduri nazzjonali li eh, huma fisseħ u miex jew le um, konformi ma, ma regoli. Dan sempliciment qed uh, ngħidu iżda ma jfissirx li din il-kwistjoni mhijiex importanti, uh, anzi trid tissolva fuq livell nazzjonali. Grazzi ħafna san nitlob naddi l-kelma lil kollegi biex jintervjenu. Nibdew l-ewwel uh, Eh, bl-onorevoli Zanoka. Iva, fil-fat, it-tweġiba tal-Kommissjoni li dinja ġaġa li ta' attakt il-kompetenza esklusiva tal-Istati membri tal-lini ċiftit perplessa. X'qed jitlobna l-Kommissjoni, il-petizzjonant, qed jitlobna illi nizguraw illi id-drittijiet tiegħu jiġu rispettati u dan huwa ir-rwol tagħna li aħna inwiġbuh iwa rridu nagħmlu referenza għal-karta, għal-charter, pero minħab għaliex propju il-charter huwa parti mit-trattati. U għalek fl-opinjoni ta' naħna rridu Uh, nfakru li IVA hija kompetenza ta' l-Istati membri anka meta wieħed iqis id-dokument, però rridu nqisu d-dokumenti anka ta' l-Unjoni Ewropea. Eh, grazzi sal-Onorevoli Kuxa, Kosha. Grazzi, Signora President. L-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzjakom tal-li għaddejtu l-kelma għal kemm jiena minix membru tal-Komitat Peti, xi ħaġa hija ċerta illi il- din il-petizzjoni li għandna kif smajna tista' tkun relatata direttament ma' tfal niqsin mismiħ eh, fil-Ungerija iżda mhux biss. Din hija problema għal persuni niqsim mismiħ kollha fl-Ewropa. Palma qal il-persuna li resqet il-petizzjoni din it-tip ta' diskriminazzjoni miex ma tinħasx biss fil-qassam tal-edukazzjoni, iżda fl-qsma kollha tal-ħajja tagħna ta' kuljum. Il-Karta Drittijiet Fundamentali kif ukoll il-Konvenzjoni tal-Unjoni tal-Ġnus Maquda jagħmlu referenza għal nuqqas ta' diskriminazzjoni, il-prinċipju ta' nuqqas ta' diskriminazzjoni. Walek naħseb illi il-Kummissjoni trid tgħidilna x'taħseb fuq din il-problema, din biex biss problema tal-Awstrija. U għalhekk nixtieq ngħid illi tista' tkun problema tajba li konna rapport iktar tard fuq l-eċessibilità tal-tfal f'dan il-qasam eh, tal-edukazzjoni u bħala l-aħħar eh, komment Linja situazzjoni speċifika ħafna għaliex it-tfal niqsim nismieħ minħabba id-disabilità tagħhom huma titqishom bħala minorità lingwistika. Fil-fatt il-lingwa nattiva tagħhom tkun il-lingwa tas-sinjali tkun ġdin l-Awstrijaka, il-lingwa tas-sinjali Awstrijaka jew lingwi tas-sinjali Ungeriż, eċetera. Da din hija lingwa nattiva tagħna jekk eh, dawn il-lingwi tas sinjali rispettivi ma jiġux rispettati, allura e, tkun qed nkun qed noħonqu id-dritt ta' persuni bħalna e, drittijiet lingwistiċi. Walek inħoss illi huwa importanti li kollna rapport speċifikament fuq dan is-suġġett. Grazzi, Adam, issa nad il-kelma l-Peter Jar. Iva, nasib rridu nkunu onesti u sinċiri fuq għaddi hemm mod ta' kif nistgħu naġlu u hemm ukoll mod iktar sempliċi ta' kif aħna nistgħu nieħdu azzjoni. Il-kompetenzi iżda huma dejjem tal-istati membri jiena nixtieq illi nitolba biex tappella għal-Kumitat ta' Petizzjonijiet fl-Awstrija minħabba li hemmhekk jistgħu jsolvu l-iktar malajr il-kwestjoni u nixtieq ngħid ukoll li hemm ħafna kol kwistjonijiet oħrajn li għandhom x'jaqsmu max-xogħol anke fl-Ewropa mal-qasam tax-xogħol u anke l-Kumitat tax-xogħol fil fatħarġ studju dwar kif hija s-sitwazzjoni fl-Ewropa minħabba li aħna nafu illi hemm tfixkil fuq il-kompetenzi għanna ċertu drittijiet komuni kontra diskriminazzjoni iżda l-istati membri xorta waħda mumi xadin jassumu il-responsabilta kompetenza biex jimplementaw dan kollu. Jina nitlop li l-petizjoni sabiex jappella l-Kumitat tal-Petizjonijiet fl-Austria, fil-Parlament Austriak, maħabba li dinja xaħġa li tkun diskussa fil-pajjiż. Thank you very much. As the Commission has pointed Grazzi ħafna. Palma għalet il-Kommissjoni mill-aspet legali memx wis eh, xista jagħmel dan il-Kumitat dwar l-kwistjoni, din hija petizzjoni li taqa' fiħdan il-kompetenza tal-awtoritajiet nazzjonali. Madana kollu, xorta waħda, irrit indur lej minn resa il-petizzjoni u nejlu illi xi drabi nistaw naġixxu b'mod li jgħin għala volja mhuwiex assolutament uh, legalment ġust. U rajna fil-passat illi xi itra li l-awtoritajiet tista' tagħmel ħafna differenza. Jiena nissuġġerixxi li aħna nibatu itra lill-awtoritajiet uh, eh, fl-Awstrija fejn aħna nġibtuhom l-attenzjoni fuq il-prassi diskriminatorja li huma qed juru fil-konfront ta' persuni um, b'nuqqas b'diżabilitajiet u nuqqas ta' smieħ. Din eh, dan nista' nagħmlu. Dan nista' nagħmluh Pero wara dan nissuġġerixxi li u din il-petizzjoni għaliex m'hemm xejn iktarx nistgħu nagħmlu. Naħseb li dak huwa mod tajjeb kif eh, nipproċedu, niproċedu u nissuġġerilek ukoll illi tirrivolġi ruħek għal qudiem il-Kumitat għal Petizzjonijiet fil-Parlament Awstrijak ukoll. Is-Sinjura Auken, Auken naqbel fuq il-parti kbira tal-affarijiet li qed, però naħseb li din il-petizzjoni m'għandix tingħalaq. Aħna naħseb li nistgħu nataw il-kwistjonijiet kollha relatati mar rimedji tal-Unjoni Ewropea. Da jisab fit-trattati, ma kunux qed inkunu dis eh, diskriminatorji b'dak il-mod. Permetu li nejt li aħna trattajna kwistjonijiet ta' drittijiet tal-bnidem diversi drabi. Dan huwa parti mill-trattat eh, eh, livelli iktar għalin ta' trattat, u għalek nasab illi nistaw namlu xaħġa. Nista' nassigurak, Signora Margaret, illi jina naqbel miak mija fil-mija, jina naqbel mal-persona res resqet il-petizzjoni għawek, mija fil-mija. Però hemm persuna li qed issegwi kollox um, u li titkellem dwar il, il, il, il l-proċedura. Naddi l-kelma l-petizjonant, eh, naraw xandu xiejdilna, jekux kontent. Iva, jina kontent, eh, kontent bli, bli suġġerejt inti, jina ser nersaq eh, anka uddim, nresa l-kawża uddim il-Kumitat tal-Petizzjonijiet fil-Awstrija. Eh, Jiena ħana dilkom ukoll żewġ dokumenti koll zewġ dokumenti li juru l-awtoritajiet Awstrijaki mhumiex lesti illi jagħmlu xejn. Però aħna nilqaw litra minna ħatakom u li nishtiqnejt ngħid jien huwa dan illi jekk ikollna nresqu il-kas u dim il-qorti il-żazax illi nixtuq nindirizzaw palissa sakemm so, risolvut il-kas jispiċċaw siru adulti. Grazzi. Naħseb nista' nikkonkludi billi ngħid illi il-petizzjonant ser iressaq l-ilment tiegħu quddiem il-Kumitat tal-Petizzjonijiet eh, Awstrijak u aħna ser nikdbu itra lill-awtoritajiet Awstrijak biex nħeġġuhom jirrimedjaw din is-sitwazzjoni. Kuntenti hekk? Tajjeb, napprezza illi eh, ikun hemm qbil. Issa nistgħu ngħaddu għal petizzjoni numru 240 tal-2015 rigward ċerta eżenzjonijiet minn um, taxxi doganali għal ċerta artikli dizinjati għal l-avvanz kulturali xjentifiku edu edukattiv tal-persuni b'diżabilitajiet. Il-petizzjonant mhux hawnhekk, però nista' ngħaddi l-kelma lil rappreżentant mill tal-Kummissjoni Ewropea. Iva, dan huwa kas illi um, il-sur Gavrila um, ehm, ikkontatjana direttament lilna. U aħna bilna illi hemm bżonn ta' biċċa leġiżlazzjoni illi tagħmel referenza għal regolamenti speċifiċi bħal per eżempju l-1186 tal-2009 li tagħmel referenza għal eżenzjonijiet minn obbligi doganali. Uh, ma kienx hemm ksur ta' artiklu 258 ta' trattat b'mod formali, però is-sur Gavrila il-menta personalment il-għalix għal illi ma jistax importa direttament il-prodott in kwistjoni għal-kem dan tista' tagħmlu skont artiklu 68 tar regolament Wara il kontatti li għamilna ma mal-awtoritajiet um, rumeni, l-awtoritajiet irrevokaw din il-bicċa leġislazzjoni u għalek aħna nistaw nalqu dan il-fajl għalix inħossu illi l-applikazzjoni sħiħa u kompleta tal-regolament ġi salvagwardjat. Aħna ktibna l-Sur Gavrila Iżda huwa kitbilna lura u għalna li fl-opinjoni tiegħu il-kontenut tal- tar revoka ta' leġislazzjoni daħlet fil- ordni ġdid, ordni 105 tal-2016. Aħna attualment ma nistgħux nagħlqu l file tiegħu għaliex qed ninvestigaw din l-informazzjoni li ksibna propju nhar 28 ta' Ottubru, jiġifieri reċentement, però mill-ewwel daqatajn illi tajna jidher illi eh, hija uh, relatata biss mal-VAT ta' importazzjoni u mhux mal- uh, obbligi doganali u dazzi doganali u uh, nafu illi il-VAT mhix possibbli fil-kontest tal-importazzjoni tal-importazzjoni, però dik hija hekk l-opinjoni tagħna wara li tajna l-ewwel daqatajn. Però rridu nkomplu nistudjaw dan il-każ qabel ma f f'pożizzjoni li nistgħu nagħlquh. Grazzi ħafna, issa naddi il-kelma lil membri is-Sinjura Danoka. Naħseb illi l-affarijiet huma sempliċi. Il-fajl irridu nħalluh miftuħ u nistennew biex uh, naraw li kunem leġislazzjoni ġdida fir-Rumanija. Naqbel bisħieħ ma jidirx li ħadd iktar jixtieq jintervjeni u jiena nħossa jekk li din il-petizzjoni trid tibqa' miftuħa sakemm ikollna aktar informazzjoni. Nitolbu l-Komissjoni sabiex ġentilment tibqa' żomajnea fuq din fuq dan il-każ u terġa' lura għandna biktar informazzjoni meta jkollha informazzjoni addizzjonali. Tajjeb wis issa nadwar għal punt numru 10, petizzjoni 924 minn dan Peskot fissem il-LBU, l-Unjoni Ewropea għal persuni għamja, u anka fissem l-RNIB. Kif ukoll petizzjoni 964 minnaħa ta' Sur Michael Kalmar fissem l-Assoċjazzjoni Ewropea għad-Disleksja dwar aċċess għal kodba għal persuni għamja b'dizleksja jew b'dizabilitajiet oħra. Napprezza dan li tinsab għawek fostna Grazzi, Signor President. Fil-fatt dan huwa studju ġdid, studju importanti li sar mill-Departiment tal-Politika, però nixtieq nirringrazzja partikolarment il-Kumitat Peti għaliex il-kisbiet li ksibna ma kienux ikunu possibbli li kiku ma kienx hemm il-ħidma ta' dan il-Komitat Speti f'dawn l-aħħar ħames snin. U importanti li dan inżommuh f'moħħna, partikolarment meta fl-qat pallum, eh, meta meta jkun hemm qat bħal tal-lum. Issa wasal il-waqt illi namlu l-aħħar sforz biex bekk l-Unjoni Ewropea tkun konformi u dan irid isir mingħajr inċertezzi u ostakoli legali. U għaminnu illi bejn 25 u 30 pajjiż il um, il bej 25 u 30 pajjiż fil-fatt um, ġew irratifikaw, uh, però importanti li iktar stati membri iktar pajjiżi għamlu dan. Wara r-riżultati li smajna dal-ħodu fl-Istati Uniti nibżaw nibża li hemm ħafna inċertezza inċertezza rigward ċerta affarijiet li kellhom jiġu ratifikati fl-Istati Uniti um, post fejn u għadha sekk importanti għalli xinħarġu minn emmek Ehm, madwar elf ktieb. U importanti li dawn il-kodba jkunu eh, aċċessibbli bil-lingwi differenti u ħafna minn dawk il-lingwi nsibuhom hawnhekk fl-Unjoni Ewropea. Aħna kuntenti ħafna bil-proposta li saret mill-Kummissjoni Ewropea għal direttiva u regolament. Din hija xi ħaġa pożittiva tirrifletti l-bżonnijiet tal-persuni ehm, illi għandhom um, problemi ta' bil-vista u il-Parlament Ewropew nittama illi ikun jista jirratifika minnajr problemi għatem ftit stati membri li għadhom qed jiddiskutu li mhux qed jaqblu minħabba raġunijiet ta' pereżempju disponibilità kummerċali. Jiġifieri xi ħaġa li tgħid illi jekk inti tista' tixtri ktib minn xi parti fid-dinja, allura dak il ktib ma tistax taqsmu. Dan huwa ta' żvantaġġ kbira xi fisser li jiena nista' mur f'kwalsiasi librerija pubblika u dak il-ktib ma jistax ikun disponibbli fl-istess waqt Um, fil-ħwienet biex jimbieħ. Dan jekk ikun il-każ fisser illi ħajkun hemm xkil kbar għal kodba għal persuni għamja. U dinja waħda mill problemi ta' nuqqas ta' produzzjoni għaliex il kiku il-persuni għamja ikonu aċċess biss għal wieħed fil-mija tal-kodba fejn uh, jiġifieri kif taraw m'hemmx din id-disponibilità kummerċjali. Mbagħad hemm proposti oħra li aħna nħossu illi jistgħu jikkumplikaw iktar l-affarijiet. Qed nirreferi għal peace, burokratiku, amministrativ, ecc. U anka l-Parlament Ewropew, dan ġi suġġerit anka mid-Dipartiment tal-Politika, jista jissuġġerixxi xi proposti konkreti biex kif qed jiġi proposta hekk nestendu dan għal ċerta xogħol audiovisiv. Jista' jiġi propost ukoll biex ikun hemm eh, biex inkopru anka persuni illi huma hekk hemm sejħa print disabled. Fil-kumitat illi ser jabbozza uh, proposta għal-opinjoni ma nafx intom deċidejtu biex tabbozzaw opinjoni? Iva. Biex tkomplu turu il wol ta'kom ta' pionieri eh, għal-ħarsin uh, tal-persuni niqsin mid-dawl, ikunem konsultazzjoniet u kol bejn il-komitat eh, iħor importanti u involut f'dil kustjoni u anka trialogi mal-konsil biex għal-ħabta ta' rabbija li jmiss ikun hemm votazzjoni fil-plenarja biex dan l-aspett jimxi l-qoddim. Irrid insemmi wkoll illi il-kwistjoni ta' reżistenza u ta' kompetenzi issa hija imlaħma wkoll mill-opinjoni tal-rapport tal-AG. Waqt li qed nitkellmu fuq din il-petizzjoni hemm petizzjoni oħra illi tresqet mill-Organizzazzjoni Ewropea, mill-Assoċjazzjoni Ewropea għal persuni niqsin bis illi ġiet imres ġiet imnieda propju erba xurilu. Hemm bżonn l-aħar punt, Sinjura President, hemm bżonn ta' pjan ta' azzjoni dwar kif l-America Streeti ser jiġi um, implementat. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi l-kelma l-ħabib TA mill-Assoċjazzjoni għal Disleksja. Please go ahead. Euh, bonjour, euh, merci. Euh. Lodwa tajba, grazzi tal-li qed isimgħuni jiena nirrappreżenti Sur Mikael Kalma, il-President tal-Awstrija tal-European Dyslexia Association. Xtaqt biss nfakkarkom li aħna qed naqblu mar-ratifika tal-Trattat ta' Marrakesh għal tant nies li fl-Ewropa huma ibatu minn min disleksja il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea tal-2011 li għandha x'qasam għad il-petizzjoni, insibu li din hija importanti għall aċċess għal kultura u anki għal eh, ħin ħieles imma hemm ukoll l-aċċess għal kodba għat-tfal li wkoll huma eh, b'diżabilità u anki għall aċċess li jista' jkollhom biex jiksbu eh, kwalifiki fuq il-lifelong learning ġifiri, l-istudenti li huma għandhom disabilità, eh, ħafna drabi jridu jikonsultaw kodba li f'pajjiżhom ma jsibuhomx. Għalek l accessibilita għal kodba li jinsabu f'pajjiżi oħra huwa importanti ħafna meta nitkellmu fuq ċittadinanza, eh, kif jista' jkun li tkun ċittadin meta ma jkollix aċċess għal qari, għal kodba Kif jista' jkun? Ħafna ċittadini m'għandhomx aċċess għal kontenut tal-kodba. Għalhekk għal persuni li għandhom problemi ta' kif jitalmu, hemm range sħiħa ta' dawn il-problemi fl-iskejjel għall-istudenti u tfal tagħna li juru ċertu problemi biex jitalmu, hemm bżonn li ikun hemm aċċessibilità għall-informazzjoni, għad-dokumentazzjoni, għall-kodba sabiex il-xol jikompli javvanza fl-istati membri u l-istati jirratifikaw trattat ta' Marrakesh. Et nitkolmu għal persuni b'dizabilità li, li huma omja u jew inkella eh, dak li sejħulhom print disabled li ma jistawx jaqraw il-kodba kif huma fl-istat li jkunu il-kodba pubblikati. Grazzi, grazzi rappresentant tal-Komissjoni, Thomas Evert. Iva, komplement tal-ġurnata tajba. L-ewwel net, aħna wkoll nixtieħlu dan iċ-ċans biex nirringrazzjaw il-Dr. Ramirez Montes għal din il-preżentazzjoni ta' dalodu, tal limna ħafna. Issa, dwar din il-petizzjoni, aħna sodisfatti ħafna nejdu li fl-axħar eh, fuq il-kwistjoni tar ratifika edin nitċalqu anki wara li kienem l-opinjoni tal-8 ta' settembru tal-Avukat Ġenerali u dal-waqt nirċivu u koll l-opinjoni, anzi il-sentenza tal-orti. U b'dan il-mod inkunu f'pożizzjoni pala Unjoni nimxu malar bil-ratifika ta' trattat. Aħna sodisfati u koll nisimaw li l-proposti għall-implementazzjoni tal-trattat, id-direttiva u r-regolament u koll intlaqaw b'dan l-entuzjazmu mill-petizjonanti li għedin mana għawnek num għanna dawn il-proposti għaddottajnijom lejn of settembru għedin issa jiġu negozjati fil-Kunsil, il-Council eh, Working Party bdow xol taħħon f'Ottubru kienem l-ewwel smieħ, l-ewwel laqa fil-Kumitat tal-Ġuri nhar it-tnej stess fil-Parlament u għalhekk nistennu bil-ħerqa kif l-iżvolġiment ta' dawn in-negozjati aħna qegħdin se nkunu hemmhekk dejjem nimxu eh, ma' negozjati skont il-bżonijiet li jkun hemm. Nispero li jintemmow malaj. Dwar disabilitajiet f'affarijiet oħra fid-direttiva aħna inkludejna l-artiklu 7 fil-fatt. Ir-rapport li għandu jisir minn minn sentej meta tiġi implementata direttiva li jifokka fuq situazzjoni fil-Istati Uniti dwar disabilitajiet u xogħol ieħor. U dan minn barra l-obbligu għal reviżjoni li nitlu fil-Better Regulation Principles, ovvjament, li insibu għaw kol din id-direttiva. Jena naħseb għal-issa dan kien kollu minna ħati għaj, grazzi ħafna. Grazzi. Niftaħ diskussjoni, Margaret. Jina naħseb li għanna l-xiex nitċelebraw kena din il-petizzjoni u l-kwistjoni tant ila mana, ilom mana u xi kultant niċċelebraw umbat immorru ftit lura imħabba xi ostakoli. Dawn l-intoppi kienu mana, imma konna u kol il-xokjati bil-intoppi li kien, il-natura tal-intoppi ma kellom xjaqsmu xejn mal-persuni bizabilita. Il-problema hija waħda tad-dinja fil-fatt u l-Ewropa għandha ċavetta fideja. Aħna għandna ħafna lingwi, u għawnek nirċivu kol il-protesti. U jiena nispera li nkun qed immexxi negozjati mm, fuq l-opinjoni li rridu noħorġu din is-sena u nespera li kontribuzzjoniet jkomplu jkunu ta' natura entuzjastika għax din il-ġlieda tal-ħames li għaddej ħames snin jew sitt snin, issa fl aħħar wasanna. Grazzi ħafna l-petizzjoni tiegħek verament ċelebrazzjoni. Iva, tgħid il-President, kellna l-workshop dal-ħodu u issa b'dawn din il-petizzjoni li tant la ġejja u sejra u fl-axħar wasalna. Veru ġurnata tajba l-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Aħna għanna naturalment napoġġaw il-petizzjonist, parti minn hekk, kif qalet Margaret. Aħna. Ah, no wara ratifikazzjoni fil-fatt naħseb illi xortu għat hemm problemi fuq il-livell nazzjonali min-naħa tal-Kumitat tal-Petizzjoni tal-petizzjonijiet aħna irridu naraw li verament dawn l-obbligi jridu jkunu rispettati. Naf li ġurnata tajba sa Margaret jiena naħseb li għatfad li nagħmlu ħafna affarijiet u mbagħad nkun nistgħu niċċelebraw ta' veru. Mm, thank you very much. Grazzi ħafna. Jena naħseb li nista' nikkonkludi fuq dan il suġġett Iva, um, kif qed naraw huwa l-Kumitat tal-Affarijiet Legali li eh, ovvjament għandu l-aħħar kelma u il-proċedura ovvjament titlob il-Kunsens tal-Parlament il-rapporter fuq it-tlet qed nitkellem fuq Max Anderson mill-Svezja da din persuna pjaċevoli ħafna huwa il rapporter ta' tlet rapporti li għandhom xaqsmu mal-Trattat ta' Marrakesh. Barra li huwa huwa persuna pjaċevoli huwa wkoll persuna effiċjenti. Fuq dan diġà hemm deċiżjoni li aħna nagħtu l-opinjoni lil Kumitat Juri u l-opinjoni tagħna e, se tmexxija Margaret Auken. dik kienet il-naħa formali. Mela, fuq mħabba din il-petizjoni 094 din hija imresqa u se nimxu kif qalu l-petizzjonanti u dwar ir-ratifika ta' malajl ta' trattat ta' Marrakesh diġa smajna dwar dan, għalek jena niproponi um, li u l-petizzjoni 924 u l-petizzjoni l-ġdida ġornata tibqa miftuħa sa' kem nistaw nispiċċawa. Ġifiri, il-din il-petizzjoni 924 għara kemmila maħna, għalek tajjeb li l-lum niċċelebraw. Fuq il-petizjoni, disa sitta erba, nishtendu lejn il-petizjonant biex tressaq petizjoni oħra ġdida u tala di jekk inti tixtieq tagħmel dan għax din mhix aġġornata. Kieku hekk nagħmel jien imma is-suġġett jibqa' miftuħ u komplu naħdmu fuq anki l-opinjoni tal-peti u żewġ um, dossiers legislativi li għandhom xaqsimu ma' trattat ta' Marrakesh. X'taħsibu taqblu miegħi kollegi? Tajjeb wisq. Għandi petizzjoni eh, oħra qabel nieqfu għalli kell. Nofs minuta, sinjur. Il-problem f'dan il-proċess mhux il-Parlament jaħti, huwa ċertu stati membri l-Kunsill. ġifiri fil-proċess il-Kumitat tagħkom jista' il-Kumitat tal-Juri. Naħseb il-Council Working Group jedunna li għandhom biss problemi jisom jaqtaw qalbhom minn xej. Ġifiri jiena nitlob il-membri li edinaw li tikkuntattjaw l-istati membri ta'kom sabiex tħassib li um, jaslu fil-ministeri ta'kom um, u il-delegati il li jmorru fil-Council Working Groups. Iva, ovvjament dawn l-affarijiet ovvji, aħna se nkomplu insegwu il-Konsil huwa istituzzjoni differenti u aħna u kol kol leġislaturi rridu nikkooperaw u minn żmien għal ieħor irridu wkoll ninsow eh, il-problemi u naħdmu jitfit magħhom biex insolvu l-problemi. Nis biex insolvu l-istess problemi. Ġifiri, naħseb għandek moħok mistriħ li aħna ek se namlu. Issa, il-petizzjoni li jmiss. 845 il- l-Assoċjazzjoni Rumena u Ġermaniża Alsterdof dwar il-kondizjonijiet li fihom jgħixu il-persuni b'diżabilità fir-Rumanija. Il-Kummissjoni. Grazzi ħafna, Signora President. Ħan nitkellem fil-qosor peress li żmien qed il-ħin qed jafas. Xtaqt biss ngħidilkom li anki hemm il-risposta bil-miktub li jintom diġa rajtu li fis situazzjoni f'Rumanija dwar il-persuni zalabita kif dawn jiġu mejjuna, aħna dwar dan fil-country report kena kummenti ċari għamilna u koll rekomendazzjoni specifika fil-country specific recommendations tal-2016. Iġifiri aħna bħala Kummissjoni għedin inkomplu nsegwu dan is-suġġett ħafna flus, anke il-fondi strutturali, reġio u xogħol li jistaw jintużaw hawnhekk biex jitneħħu l-istituti u n-nies disabilità jmorru jgħixu fil-komunità u qegħdin vigilanti ħafna, qegħdin nkunu proattivi. Dan nista' nassigurakom. No, grazie. Grazzi ħafna, kollegi. Issa, nisimaw il-kollegi. Peter. Ehm, Xtaqt nejt li fuq suġġilt politiku aħna nistgħu ngħidu li kellna workshop kien hemm ukoll bosta interpretazzjonijiet differenti so kunu problematiċi min-naħa tal-kumitat ta' petizzjonijiet aħna diġà għarafna x'kienet il-problema fil fadbatna Eh, zjara ta' fact finding lejn l-Slovakkja, ġifiri konna nafu l-problemi. Xinu maħna xtaqna li nkunu moderaturi u kol ta' din il-problema u naħseb li irridu namlu darxejn ta' pressjoni u kol. U naħseb li f'kull każ il-petizzjoni rridu nżommuha miftuħa minħabba li din tista' tkun problematika u il-petizzjonisti aħna nafu illi din tista' tkun problematika issa irridu niddiskutu dan il-punt u fil fekt finding visit rajna li kien hemm problemi anke biex jasal biex naslu fejn nixtiequ. Naslu nafu fejn nixtiequ, naslu iżda mhux daqshekk eh, faċli, nixtiequ kieku l-istati membri jappoġġawna daqsxejn iktar u aħna nkomplu nimbuttaw l-qoddim u nittamaw nkunu nistgħu nkomplu segwu din il-problema. Eh, Grazzi. Okay, I think Peter. Peter, naħseb li inti Il-proposta tijak tistudisfa il-kollegi kolla nżommu l-petizzjoni miftuħa u nissuġġerixxi li nħalluha miftuħa u naħseb li għanna nibatu itra l-autoritajiet tar-Rumenija u nfakruhom l-obgi li għandhom eh, mħabba il-CRPD tal-ġnus maquda nerġgħu nfakruhom fuq l-obbligi li għandhom u inħeġġuhom biex jibqgħu konformi. U bekk spiċċajna x-xogħol ta' dalodu. Bon appeti, erġgħu lura hekk joġobkom nerġgħu nibdew fit-tlieta, mhux iktar tard mit-tlieta. Grazzi.